Uh, if we can get ready to start, that would be great, thank you. Nistaw nibdew, kieġobkom? Right, good afternoon everyone. Tajab u jis, u għan nofsar tajab li l-kulħad. L-ewel punt fuq l-agenda il-lum u għallin jigwida l-politika tal-impiegi tal-istati membri. għana skambju ta' opinjonijiet. Dan u għal-ewel skambju ta' opinjonijiet mingħajr rapport. Ser jitkellem l-Onorevoli Ori. Grazzi, Signor President, ta' manna l-ebda rapport fidejna kifet inti u skont l-iskeda li ġiet approvata eh, fil-laqa ta' tlieta aħna ser nkunu nistaw natu testi tradutturi biex sa' 17 fil-laqa straordinarja aħna ikonna kopja tar-rapport li jkun tradott u jkun qudiemna hawnhekk. Bħalissa f'dan il-punt nistgħu niddiskutu l-komunikazzjoni naħa tal-Kummissjoni, jiġifieri il-proposta tal-Kummissjoni. dwar deċiżjoni tal-Kunsil li skont il-proċedura ta' kodeċiżjoni il-Parlament irid iwieġeb. Is-sur Andor kien hawnhekk preżenti hawnhekk u l-Kunsill il-bieraħ din adotta hekk kif ikkonferma il-Kummissarju Sur Andor. Għalek għanna għandna test disponibbli issa daw kollha li għadhom maqrawx dan it-test dawn huma linji gwida integrati. tistaw issibu fuq il-website tal-Kummissjoni u jina bat kopja li shadow rapporters illum battelhom kopja u d-dinja konferma ta' dak li kontet qabel illi jiena ninsab miftuħ għal kull tip ta' konsultazzjoni ma' kull shadow, shadow rapporter qabel ma' jiena nati rapport li tradutturi. Għalek jekk hemm xi idea ta' xi proposti li nistgħu ndaħluhom fit-test, jekk tixtiequ li jitpoġġew fit-test. Jiena lest illi eh, naċċetta din din l-għażla, mbagħad inkomplu blemendi li għandna wkoll xi kummenti ġenerali jekk tippermettuli. Il-test li għanna huwa test ġenerali u dan jista' jiġi spjegat mill-fatt illi l-linji gwida f'dan il-format. Edin hemmhekk biex waqfu miri, għanijiet, direzzjonijiet li fihom fid taħħom tagħhom iridu jimsu, iridu jaġixxu l-istati membri. Mbagħad l-implementazzjoni iridu ifaslu għal-istati membri infusom. It-test jiprofa jevita li jkun hemm xi referenza għal finanzjar. Lix dan ser jkun kompitu tal-istati membri biex huma e, ikollhom l-finanzi. Mbagħad hemm xi kwistjonijiet marbuta mal-Fond Soċjali Ewropew Provajna nevitaw suġġetti ta' finanzjari, naħseb li dinja xifti ta', proble ta problema u nishti nsemmija hawnhekk. Għaliex aħna serna nadottaw il-linji gwitta integrati bħala parti mill-istrateġija 2020. Dan ser nagħmlu f'Settembru u f'Ottubru wis probabbli, ma ma nafux kif ser jiġi finanzjat dan kollu. U għalhekk aħna wasalna biex nimpenjaw ruħna għal ċertu għanijiet mingħajr ma ftaħna l-ebda dibattitu dwar il-qafas budġetarju. U ndunaw li dan il-nuqqas jinsab fit-test nifsu u għalek u għasifti ġenerali. Il-test jirrepeti ċertu affarijiet erba darbit, ħames darbit, l-istess sekwenzi, l-istess idejat. Il-premessa hija l-istess għal kapitoli. Iżda fih dan il-linji gwidi individwali għanna sekwenzi illi huma ripetuti. Ripetuti kelma b'kelma. Jidher bħal kieku kienu xi ħaġa ta' copy u paste. U għal daqstant naħseb illi it-test irdu narġaw naraw naqra għaliex ma jagħmel sens li nirrepetu l-istess affarijiet. Rdu neħu xi affarijiet. Kumment ġenerali ieħor huwa dwar il-fatt illi il-politika ta' koezjoni li hija nieqsa mit-test. Hemm ukoll referenza dwar il-koezjoni reġjonali, ekonomika u soċjali din hija parti importanti fil-linji gwida. Iżda dak kollu li f'dan it-test li jitratta dawn l-affarijiet u din mhix biżejjed. Issa ser naraw l-linji gwida nfushom. Strateġija ġdida, hemm strateġija ġdida li qed isegu l-Kunsill u l-Kummissjoni huma jgħidu li 24 linji gwida kienu wisq. U allura irridu naħsbu dwar għaxar linji gwida u li ma minnhom huma relevanti għall impjiegi Hemm xi problemi wkoll bit-terminoloġija għaliex eh, waħda tgħid li rridu nżidu l-impjiegi u nnaqsu l-impjiegi il-qat strutturali. Tieni ħaġa hija dwar l-abiltajiet, l-arfin li jrid jingħata l-suq tax-xogħol, it-talim fit-tul. Mbagħad it-tminja u d-disa. Bħalissa din nitkellmu dwar is-seba' tminja u d-disa. 98 jitrattaw dwar iż-żieda tal-prestazzjoni tas-sistema tal-edukazzjoni. Għal darba qegħdin nitkellmu dwar it-talim għal ħajja l-edukazzjoni u jidher bħalli kieku hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-istess suġġett. Ma nafx għalem din ir-repetizzjoni. Numru 10 dan mhux relevanti għall-impjiegi aħna qegħdin nitkellmu dwar il-ġlieda kontra il-faqar inklużjoni soċjali u il-progress f'dawn l-oqsma ma jistax isir mingħajr ma jinħolqu l-postijiet tax-xogħol u għalhekk hemm konnessjoni loġika wara kollox għaliex il-ġlida kontra l-faqar tiġila li jinħolqu l-postijiet tax-xogħol. Iżda dak kollu li nistgħu insibu hawnhekk. Il-bqija jidher bħalli kieku dinja xi entità eh, li ma tinsabx iktar fil-bqija tat-test. Għalhekk nistgħu nżidu dan il-punt fit-test Sen nidħol ftit fid-dettall, Sur President. Sinjura President. Nixtieq nitkellem dwar l-għaxa linji gwida jew direttivi li huma pjanati. Linji gwida integrati huma parti mill-istrateġija ta' l-2020 ma s-sissin ta' din eh, l-istrateġija skont dan id-dokument għal daqstant iridu jiġu implementati u adottati flimkien ma l-istrateġija 2020. fil diskussjoni tal-bira jiena qbilt ma' Sinjura Beres u ma' dak li hija qalet li Surandor jidher illi huwa impossibbli illi aħna noħorġu b'xi riżultati fil-Kummissjoni fil-Kunsill din ġiet infassla mingħajr ma kien hemm l-ebda referenza għal proċeduri tal-Parlament, għad drittijiet tal-MEPs illi huma suppost iridu jaħdmu fil-lingwi tagħhom jikkonsultaw l-esperti u għalhekk hemm problema ta' natura fondamentali. U minkejja il-fatt illi sal-aħħar ta' Settembru aħna ser inkunu nistgħu Eh, nresqu opinjoni, nfaslu opinjoni dwar il-linji gwida fil-Parlament Ewropew xorta waħda xi testi u jiġu adottati mill-Parlament qabel maħna nħoġu b'xi ħaġa. Kun aħjar li kif jkun hemm xi linji gwida indirizzati għall-istati membri Iżda dan ma jistax isir għaliex dan jikser l-integrità tal-Parlament. Aħna qegħdin tpoġġew taħt pressjoni fil-programm il-ġdid. fejn mhux permessa li jkun hemm konsultazzjoni la l imsieħba soċjali u lanqas mal-Parlament Nazzjonali li huma koleġislaturi f'dan il-proċess u għalhekk din hija problema li qed niltaqgħu magħha ta' spiss. Issa l-linji gwidi l-gwida l-oħra, il-garanzija għal stabilità finanzjarja biex inneħħu l izbilanċi fil-makroekonomija biex inneħħu il-problemi tal-bilanċ fil-żona euro u biex intejbu il-riċerka u l-iżvilupp l-R&D kif ukoll li niksbu aktar abiltajiet u ntejbu s-soċjetà diġitali. Dak jaqa' taħt punt erba. Umbad tkabbir aktar effiċenti ekonomija ekoloġika, rizorsi ekoloġiċi, it-trażin tal-emissjonijiet ta' CO2, dawk jaqgħu taħt lini gwida sitta rridu kol nimmodernizzaw l-ambjent u l-baz industrijali linja gwida seba titkellem dwar it-tnaqqis tal-qatt strutturali u żieda fil-impjegi. Numru 8 l-ħolqien ta' postijiet ta' xogħol ta' kwalità fit-tweġiba għal domandi ta' suq ta' xogħol kif ukoll tagħlim għal ħajja talim fit-tul abbiltajiet li jkunu disponibbli għal postijiet tax-xogħol ta' kwalità għolja. Numru disa, is-sistema tal-edukazzjoni, taħriġ. biex tiġi promossa l-kwalità tal-edukazzjoni, tiżdiet il-parteċipazzjoni numru 9 hija dwar il-ġlieda kontra il-faqar. Naraw li dawn dan kollu nsibuh fit-test, it-test jitkellem dwar tkabbir intelligenti, sostenibli u inklusiv għaliex jekk dan ma jsirx l-ebda postijiet tax-xogħol ma jistgħu jiġu maħluqa. Hemm bżonn ta' riformi ambizjużi Irrid tiġi żgurat ukoll l-istabilità makroekonomika u l-vjabilità ta' sistemi finanzjarja. Jiddaħlu wkoll fil-linji gwida tal-impjiegi bl-istess mod u maniera. Jekk iddawru l-paġni, nitkellmu dwar l-edukazzjoni ta' kwalità u fil-parentesi hemm referenza għal koeżjoni wkoll. Iżda ma sillebda referenza diretta l-istati membri huma mitluba li jimplementaw ir-riformi. Wara kollox nixtieq ngħid li dan ma jwassalna għall-ebda punt ieħor. Punt seba, il-żieda fil-parteċipazzjoni f'suq tax-xogħol, it-tnaqqis tal-qatt strutturali, referenza fl-sigurtà, jiena naħseb din hija xi ħaġa relevanti, Umbat hemm referenza wkoll Fond Soċjali Ewropew. Wieħed irid jiddependi fuq, irid jitnaqqas il-qatt strutturali u kuntratti tax-xogħol li jiġġeddu li huma flessibbli, hemm referenza wkoll għat tagħlim fit-tul u ir-reġims ta' sigurtà soċjali jirdu jiġu riformati. Dan ma jfissirx li dawn jiġu estizi. Imma sigurtà soċjali trid tkun disponibbli għal kulħadd. Mbagħad hemm referenza dialogu soċjali fejn il-loġika kollha tas-sistema hija waħda li għandha approċċ illi mi jagħti istruzzjonijiet elementi ġodda li nirdu nappoġġawhom aħna dan iddiskutejnieh fil-Parlament ma marbuta mal-flessibilità. Hemm approċċ aktar dettaljat il-kuntratti atipiċi, xogħol atipiku, il-problemi ta' dawk li jaħdmu rashom self-employed u irrid tfassil ta' regolamenti ġodda għal dawn il-gruppi speċifiċi. Jiena naħseb li din hija mira tajba u jiena naqbel magħha. Mbagħad xi gruppi oħra tas-soċjetà li irridu jiġu mejjuna biex ikunu involuti fis suq tax-xogħol per pereżempju żgħażagħ, l-anzjani, l-persuni b'diżabilità. Din hemm referenza speċifika għalihom u dawk kollha illi b'xi mod jew ieħor ma baqgħux fis-suq tax-xogħol. U il-medjazzjoni tal-suq tax-xogħol tittejjeb flimkien ma' testi dwar is-soċjetà diġitali. Dokumenti li huma marbuta ma' dan il-punt. Umbagħad hemm ġdida li kull stat membru huwa mitlub illi jagħmel riforma tas-sistema finanzjarja eh, tiegħu u tar-reġim tat-taxxa. Per eżempju x'tip ta' piżijiet irridu iġorru il- minn impjegati u sfiq tax xogħol u kif intaffu xi ftit minn dawn il-piżijiet. Nitkellmu dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel Salari indaqs, għal xogħol indaqs, mreferenzi wkoll għaż-żgħażagħ, il-persuni b'diżabilità. U l migranti legali. Il-bieraħ kellna xi diskussjoni dwar dan is-suġġett partikolari. Bat, m'referenza referenza wkoll għas self-employed. Għandna xi ċifri wkoll marbuta mal-anijiet fil-grupp tal-età bejn 20 u 64 l-an tal-Lisbona kien 70% tal-impjegi, issa u 75% għan-nisa u l-irġiel, e kif ġie propost mid dokument tal-Kommissjoni u dan ġie mtenni fl-istrateġija tal-2020 ġifiri fi żmien 10 snin aħna rridu niksbu 75% tal-impjiegi fl-Ewropa. l linja gwida li jmiss hija dwar il-produttività u t-titjib ta' kemm persuna tkun tista' tiġi impjegata l-edukazzjoni, l-abiltajiet, it-talim fit-tul, dawn huma l-kliem lenin biex aħna nagħtu opportunità li kulħadd biex ikun jista' jarġa' integrat mill-ġdid fis-suq tax-xogħol. Hekk jgħid id-dokument bad hemm xi ċertu kompetenzi u abiltajiet li jridu jiġu rikonoxxuti, jridu jitneħħew l-ostakli dak li għandu xaqsam il mobilità għalhekk l-ostakli li għadhom jeżistu jridu jitneħħew Din hija idea tajba, ma fid-dokument ma tantx huwa spjegat tajjeb xi tfisser din il-parti. Irdu jiġu promossi dawk in-nies illi m'għandhomx biżejjed abiltajiet u għal darba iż niżżaża hemm semmija hawnhekk ma rridx narġa' noqgħod intenni dak li hemm miktub fil-dokument. l hija gwida numru 9 jew wkoll dwar l-edukazzjoni ma fimx għaliex hemm żewġ kapitoli li jitkellmu dwar l-istess suġġett. Hemm bżonn ta' taħriġ aktar effiċjenti, sistemi ta' edukazzjoni. Kull livell tas sistema edukattiva jrid jiġi eh, promos promoss. Wieħed irid iżid ukoll il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni għolja dan huwa punt magħruf sew fl-istrateġija 2020. l-istess ċifri wanijiet u ma ripetuti ġifiri il-tfaliet il-qum l-iskola jridu jonqsu u u għeter tizgura li f'kull livell tal-edukazzjoni jrid ikun hemm livell oli ta' edukazzjoni u għabiltajiet li wieħed permess tagħhom ikun jista' jiġi jintegra ruħu fis-suq tax-xogħol. Parteċipazzjoni fl-edukazzjoni u għalja trid tiġi trid tola minn 10% għal 40%. Kemm tgħid fl-aħħar dwar l-aħħar linja gwida illi titkellem dwar soċjetà inklusiva. Titkellem ukoll dwar il-ġlieda kontra l-faqar. L-idejat li diġa nafuhom biżejjed narġgħu narawhom għal darbohra hawnhekk. Dawn jitkellmu dwar tnaqqis kbir tal-faqar. Dan it-test ma jsemmix l-indiċi jew x'indikaturi illi permezz tagħhom wieħed jista' jkejjel l-anijiet. Il-ġlieda kontra diskriminazzjoni. Tamel parti minn dan kollu minn dawn il-linji gwida. Għal darboħra test jam referenza għal lifelong learning u li wieħed rid jevita kull tip ta' diskriminazzjoni kulħadd irid ikollu aċċess għall edukazzjoni u dwar il-fatt illi jrid ikun hemm riforma tal-sigurtà soċjali. Irid jiġi garantit ukoll il-bilanċ finanzjarju fiħdan dawn is-sistemi. Hemm lista wkoll tal-gruppi ta' mira Iġifiri dawk illi għandhom l-iktar riskju illi jiġu esklużi mis soċjetà per eżempju l-familji b'ġenitur wieħed jew waħda, il-minoranzi, dawk in-nies illi għandhom diżabilità, it-tfal, l-anzjani, il-migranti legali u il-persuni b'diżabilità. Darbohra waqqafna għan hawnhekk jiġifieri illi jrid tiġi mnaqqas tiġi mnaqqas ir-rata tal fuqra b'ħams. Dan ifisser 20 miljun persuna skont id-dokument. U għalhekk nafu li dan huwa test tas-sew ġenerali għandu ħafna repetizzjonijiet u ma jispjegax eh, l-suġġetti fid-dettal. Din xaħġa xi ħaġa li nistgħu nifhmu għaliex il-kundizzjonijiet finanzjarji għadna ma nafuhomx dan l-istadju hekk bikri. U eh, wisq nibża illi m'hemmx bizet referenza għal politika ta' koeżjoni. L-istess ħaġa tapplika ċifri u indikaturi li huma marbuta ma l-istess ċifri biex wieħed ikun jista' jkejjel il-prestazzjoni. Lanqas hija msemmija il-politika kulturali bħala qasam importanti eh, li joħloq postijiet tax-xogħol. Is-CIP huwa strument importanti wkoll eh, li jinsab fidejn il-komunità. Dan jista' jtejjeb l-impjegabilità u kol it-kabir ekonomiku li nina naħseb illi eh, marġni bizzejet fejn aħna nkunu nistaw Inres u titjib emendi għal dan il-dokument u għalek kina nistaqsikom biex tikkonsultaw il-test li għandkom qoddimkom dan huwa disponibli mill-lum. Narit it-tlieta jiena serna il-verżjoni tiegħi għat traduzzjoni. Sa dakinhar jiena miftuħ jiena lest nilqal eh, il-konsultazzjonijiet li ser ikolli ma'kom u ma' shadow reporters dawk illi kun għadhom maħarġu blebda emenda sa dak iż-żmien ser ikonna opportunitajiet aktar il-qoddim biex aħna ntejbu dan id-dokument. Grazzi ta' sew l-onorevoli Turno. Il-mikrofonu huwa issa Mixol, grazzi sur Erri u grazzi wkoll l-Sinjura Beres tal-li tkellmet fisem il-Parlament fi rigward tal-linji gwida tal-impjiegi. Jiena naqbel ma dak il-intqal. Aħna warrabna ftit dan is-suġġett. Grazzi tassew u nittama li aħna nkunu nistaw nirpiljaw xi ftit fil-proċess li sar li konna qoddimna. Dwar il-kontenut, ma nafxini il-loġika wara l-bidliet li aħna rajna mill-linji gwida li kena qabel għal dawk li għanna issa. Jina naħseb illi kif intqal misur ori hemm ħafna kliem imma m'hemm xejn konkret. U l-kollega tiegħi ser jitkellem aktar dwar dan. Jina naqbel mal-fat illi dan irid ikun marbut mal-budget u ma' xi tip ta' finanzi għaliex dan ikun punt importanti għalina wkoll. Aħna nixtiequ naraw illi jkun hemm għanijiet u miżuri aktar konkreti dwar iż żaża dwar id-dumping soċjali illi dan jissemma ftit biss. Naf li huwa lingwaġġ ftit b'saħħtu dan imma naħseb li għandna bżonn ta' battitu onest dwar dan. F'ħafna pajjiżi eh, tal-ponent aħna għanna tnaqqis ta' sigurtà tas-saħħa għanna ekonomija sekondarja li qiegħda dejjem tikber din mhix l-Ewropa soċjali dan huwa l-għana l tal-istati membri kollha jridu jippruvaw jisibu dan it-tip ta' żvilupp u aħna jridu nsibu dan it-tip ta' żvilupp flimkien fl-Unjoni Ewropea permess tal regolamenti imma wkoll permezz tal-kontrolli u l inforzar ta' dak li aħna ddeċidejna hawnhekk. Dan huwa punt tassew importanti. U għalhekk aġenda dwar impjiegi deċenti neħtiġuhom hawnhekk Dan ukoll minħabba l-fatt illi ma nistgħux niġġieldu l-faqar bl-impjiegi biss nafu li hemm 18 miljun eh, persuni li qegħdin jaħdmu li huma foqra wkoll u għalhekk nafu li l-impjiegi mhux l-unika tweġiba għal dan nafu li hemm konnessjoni aktar b'saħħita bejn l-linji gwida tal-impjiegi u dawk ekonomiċi fil-titoli jina ħafna dwar ħolqin tal-postijiet ta' xogħol, ma m'hemm xejn konkret dwar kif l-Ewropa u l-Istati membri jridu joħolqu l-postijiet ta' xogħol u kif ser jimpenjaw ruhom huma f'dan il-proċess ta' ħolqin ta' postijiet ta' xogħol dan jeħtieġlu politika b'saħħitha ta' investiment. U għalhekk hemm ħafna affarijiet x'namlu jiena naqbel bisħieħ ma' sur qori u jiena nixtieq nirringrazzjah tal-li ħadem b'moħħ miftuħ nittama li konna proċess tajjeb u aħna bħala kumitat nistaw namlu biċċa xogħol tajba ta' kwalità f'dan għaliex dan jistħoqlu jeħtieġlu ħafna titjib. Nixtieq ngħidilkom li hemm ħafna punti fuq l-aġenda llum u rridu nispiċċaw dan il-punt f'għaxar minuti. Inti ser ikollok opportunità li titkellem kif surori fi 17 ta' Mejju ser ikun rapport tiegħu. Palissa għandi ħames kellima oħra fuq il-lista. Jek tista forsi tkun tkunu xiftit fil-qasir, zommu fil-qosor biex nkunu nistaw nlaħqu mal-punti kollha li għana fuq l-aġenda llum. L-Onorevoli Cornelison. Grazzi. Iva, jina naħseb li il-proposti huma buzzwords moderni ħafna, pero użbieħ per ma tantx huma reali u miżuri konkreti. Politika konkreta tfisser miri u flus u anki sanzjonijiet. Issa aħna wkoll qed inħarsu lejn il-fond ta' globalizzazzjoni li nħarsu lejn il-fond soċjali dawn huma kollha marbuta mal impjek però rridu nħarsu wkoll il-kuntest tal-istrateġija 2020 anki għal in-nefqa kollha Ewropea u nidderiġu dawn fl-istess direzzjoni sabiex bekk aħna niksbu ir-riżultati li nixtiequ. Sabiex niksbu r-riżultati aħna rridu nkunu nafu x'inhu r-riżultati. Għanna bżonn miri, definiti, differenti, varjati u anki indikaturi adegwati li jridu jiġu użati għal dawn l-istess indikaturi. Eżempju partikolari u per eżempju fl-Olanda fl-istrateġija tal-Lisbona ħalqu mira għal xogħol tan-nisa mingħajr problema. Però għaddew in-nisa li anki ħadmu għal jaħdmu għal satejn, anki għal 25 euro fil-euro fil-ġimgħa. Għalhekk ejja nippruvaw inħarsu lejn indikaturi sabiex inkejlu kemm l-impjek kif ukoll il-faqar. U ħanżomma u ħaniqafaw, grazzi. Grazzi tassew. Grazzi tal zamejt il-kommenti tijak kunċizi, il-Sinjura Gantz. Grazzi ta' sew, jina u kol se nipprova nkun uh, konċiza, ta' bilħa dan it-test u ta' natura ġenerali u għalek uh, diffiċli biex naraw kif ħatkun l-implementazzjoni. Il-problema prinċipali fl-opinjoni tiegħi i li l-linji gwida l-impiek kif ukoll il-linji gwida għal faqar mhumiex integrati biżejjed. Per eżempju, aħna nixtiequ intejbu l-impjieg, però fuq livell separat mbagħad aħna nitkellmu fuq l-antidiskriminazzjoni meta waħda hija marbuta mal-oħra. Bl-istess mod nitkellmu li ntejbu l-kwalità tal-edukazzjoni, mbagħad aħna nitkellmu fuq livell differenti il-povertà ta' tfal u anke sitwazzjoni diffiċli tal-familji meta dawn it-tnejn huma marbuta flimkien kemm l-edukazzjoni ta' tfal għandha tibda eh, fi stadju bikri ħafna l-kwalità tal-edukazzjoni ser tagħmilhom aktar ta' suċċess fuq is-suq tax-xogħol. It-tieni problema mhux qed nara l-miżuri. Diġà għandna l-miżuri ta' komunità li għandhom impatt fuq l-impjieg u anki inaqsu il-poverta, il-faqar per eżempju bħal politika ta' koezjoni, ġifri li inġeddu l-politika ta' koezjoni hija prinċipali biex intaffu din il-problema u rridu naraw kif ħanamlu riforma tal-politika ta' kojżini, però diffiċli naraw kif ħan il l-anijiet tagħna. Linja gwida numru 7 eh, ġifri li wieħed jiddaħħal, jisforza biex jipprova jsib xogħol jew jidħol fis-suq ta' l-impjek jew inkella eh, xogħol fals biex ngħidu hekk dawn ma kollha punti prinċipali m'għandix ħin nitkellem fuqhom. Issa Sinjura Styler. Grazzi tas eh, Signora President. Hemm affarijiet tajbin f'dawn il-linji gwida, però nħoss li dawn ma kemm xejn vagi. U jina tamajt li minn fatt li damu biex ħarġu, xsib li ħajkunu linji gwida eccellenti. Però xaktarx dawn soffrew pjuttost ħafna waqt id-diskussjonijiet u ġew imtaffija. Għalhekk għandu jkollna l-anijiet ta' impjieg sħiħ, għax jekk aħna ma jkollniex anijiet ambizzjużi, aħna lesti li nkunu ħan qegħdin nillaxkaw hawnhekk u nħallu ħafna niswarajna. nkunu Inkunu fallejna nagħmlu x-xogħol tagħna, dak li għandu x'jaqsam anke mal kunsil u kunsil, u Kummissarju għala b'mod ċar li huwa xtaq li innaqqas il qat ma kienx ċar kif, kien, kif kienu l-anijiet tiegħu, kif kien ser jikseb dan lan, però rridu ninsistu fuq xogħlijiet tajbin, mhux impiek eh, f'kull sens bat ikun ħażin, ġifri ma xtajja, tajjeb pereżempju l-impjegati jew inkella l-impjegati jkunu sfurzati jew ma jkollhomx kundizzjonijiet tajbin jew il kontrat jkunu osra wisq. Aħna tassew irridu innaqsu il qat fl-Ewropa. U aħna mardux nħarsu kif eh, intejbu l kondizjoni biex dawn in jiġu impjegati, irridu naraw u ninvestu biex nassikuraw li xogħlijiet li jeżistu jkunu siguri, kif ukoll meta ninvestu biex noħolqu f'xogħol ġdid. Irridu nallokaw risorsi sabiex bekk aħna nelbu l kriżi li qegħdin fiha irridu miżuri b'ħat tnaqqis ta' xogħol, dan fil-fatt tnaqqis ta' ħinijiet ta' xogħol, pereżempju dawn rajnijhom anki jiseħħu fil-Ġermanja. Il-linji gwida jibdew jitkellmu wkoll fuq il-flex security jien naħseb ma tantx ħaġa tajba li konna dan, din il-gwida, din il-linja gwida fil-bidu, speċjalment fil-kriżi li għandna. Palissa il-ħadima diġa qed jidu ntaxxati ħafna u l-kummissarju fil-fatt ma wieġibx il-biraħ il-mistoqsija dwar il-kundizzjonijiet inugwali fl-Ewropa għaliex aħna f'Danimarka kif fil pereżempju fil-Ġermanja għandna Eh, situazzjoni differenti ħafna rigward il-flex security. ċifri aħna rridu nofru lil ħadima tagħna sigurtà rigward l-impjeg strutturali, rridu nkunu aktar ukoll speċifiċi. Rridu nħarsu lejn dan b'mod perspettivi differenti, li konna skedi differenti, rridu nagħmlu għacċara wkoll xirridu ntejbu u flima temp ta' ħin, lesti li nagħmlu għal żgħażagħ u anki għall-anzjani. Kif għadna l-bira, fi diskussjoni tal-bira, jista' li hawnhekk ikollna interferenza fil-politika nazzjonali tal-pajjiżi. Jiena naħseb li hawnhekk rridu jkollna kompetizzjoni fej kompetizzjoni tkun xirqa wkoll wara kollox. Għalhekk aħna rridu nagħmlu titjib dan ir-rigward. Tminja u disa jitkellmu dwar il-kwalifiki, il-kwalifiki huma importanti bla dubju, però għalfejn għandna dan lan brabta mal-percentaċ ta' 10% jekk aħna inħarsu lej l-iskejjel, aħna fil fatt naraw li taffetwa ħafna aktar tfal minn dan il-percentaċ. Irridu nkunu aktar ambizjużi hawnhekk. Punt 10 titkellem dwar il-ġida kontra il-faqar u din hija kwistjoni wkoll tal-ġlida kontra il-faqar. Terġa' tajt il-kellima. Anzi, dawk li jaħdmu u xorta jibqaw fqar, ġifir rridu naraw il-qabza fis salari li hemm. Irridu kol nkunu attenti f'sitwazzjoni fej kumpaniji jużaw is-sussidji tal-istat biex eh, jilħu il- eh, daħli jkollhom dħul tajjeb. Però fl-istess waqt hemm ukoll rekwiżiti biex namlu xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni tal-budget fl-istati membri ġifri dan huwa qatt ta' bilanċ kemm xejn diffiċli biex niksbuh u għalhekk b'dawn il-linji gwida jridu nibdew nagħmlu xi ħaġa biex nibdew ix-xogħol. u punta tluq tajjeb jiena nħares bħerqa u bħeġġa biex inkomplu nagħmlu dan ix-xogħol sabiex bekk nagħmlu titjib. Grazzi. Jekk joġbok, jekk joġobkom tistaw iżommu il-kommenti tagħkom fil-qosor. Signor Harkin issa, Iva ser nkun konċiża naqbel ma' Sur Ori, jina taj daqatajn l-dawn il-linji gwida u rigward edukazzjoni tider għaxar eh, għaxar darbit fil-waqt li taħriġ tider tmin darbit. Pero mbagħad għandna wkoll talimtu lil ħajjem ħafna repetizzjoni mhux ħanoqgħod nitkellem fuq il-linji gwida x'dan diġà sar naqbel mal-miri li jitfasslu pero il-mistoqsija tiegħi hija din kif kif Naħseb li għanna bżon rabta sħiħa bejn il-linji gwida u l kien ħarsu li linja gwida numru erba li titkellem dwar ir-riċerka u l-iżvilupp li nsaħħu l-potenzjal ta' l-ekonomija digitali, naħseb li din għandha rabta qawwija mal-impjek u dak li nistgħu nagħmlu noħolqu l ta' tal-entrepreneurs u kulħadd joħloq il-xogħol jixtieq. Jiena naħseb xi drabi meta tnaqra dan, dan, dan il-rapport isni sejra f'xi fxjar, pero hawnhekk għandna l-fond soċjali għandna mezzi, pero dawn il-mezzi huma mhux repetuti, huma repetuti biż darba. Qed nara l-fond ta' soċjali, l-fond ta' globalizzazzjoni, rrit nara kif ħankun għedin nużaw il-tamir li għandna l t' tfaqmana. Naqbel ma' kelliema ta' qabli għandna bżonn aktar enfasi fuq iż-żazahu biex nitrattaw il-kwistjoni tal-faqar, il-ħadima faqar. Irridu wkoll naħseb li mumiex b'saħħithom bies l-lanijiet tagħna. Uh, Mr. Handel. Mr. Handel. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, Ela, eżis kollegi, il-kellima ta' qabli għanda raġun. U jien naħseb li ta' bilħa għanna bżon nkunu ktar koraġġużi mill-mod kif aħna qed infasslu l-lingwaġġ. Uħut mill-enċikliki tal-Papa u maktar speċifiki minn dak li aħna rajna l-lum hawnhekk, però il-dan id-dokument, dan id-dokument, dan ir-rapport, jissu kulħadd jista' jagħmel li jrid. U kważi kważi nistgħu nagħmlu xejn hawnhekk. Ew xertu affarijiet li qasbiż ġew indirizzati f'dan id-dokument, jekk huwa minnu li l-Eurostat ikkalkula li 60% ta' xogħlijiet jistaw ikunu xogħlijiet prekarji, dak il-każ hawnhekk għandna teddida fuq livell nazzjonali, din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni tindirizza fil-linji gwida u dan fil-fatt ma seħħx f'dan id-dokument. It-tieni net, jekk aħna jrid ikollna dibattitu kritiku fuq il-flex security, fil-Unjoni Ewropea li għanna ftit għanna ħafna flessibilità ma ftit sigurtà għanna sentenza f'dan il-dokument li mi waħda biss mhix biżejjed. Imbagħad Jekk aħna naraw id-dialogu soċjali qed jiġi imminat minħabba deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja minħabba drittijiet tal-fundamentali tal-bniedem għax qed jiġu perikolati, rridu noqgħdu attenti verament attenti x'qed ngħidu hawnhekk daw il-linji gwida, speċjalment dwar il-kodeterminazzjoni, id-drittijiet li jridu jkunu parti mid dialogu soċjali. U dak li aħna nixtiequ naraw f'termini ta' politika soċjali progressiva fl-Ewropa li tieħu konsiderazzjoni l-ħtiġijiet għal kompetitività. Sabiex bekk aħna kunu nistgħu niksbu kompetitività progressiva fl-Unjoni Ewropea. U anki noħol u xogħol dan il-mod, jien naħseb li dawn huma żewġ it-tlet affarijiet li huma neqsin hawnhekk u li x xogħol rapporters għandu ħafna xogħol xi jagħmlu f'dan il-qasam. Is-Surman. Grazzi tas, Signora President. l-enċikliki tal-Papa, Iva, ta' bilħa, dawn jistaw ikunu kemm xej poetiċi kultant, pero uħut minnom kienu eccellenti. Romero Rovarum fil-fat ġenna namlu ħafna progress u fil-fat kienem bosta affarijiet fejn Ruma għamlet aktar progress fil-waqt li oħrajn fil-waqt li stati membri anke ħasbu fuqhom. Din kienet kummenta sur Handel, anke Handel, Handel eh, għandu ċertu mużikalità bħala kunjom. Pero di mixija ħaġa li nitkellmu fuqha kuljum. Is-Sur Steinberg qal li l-pożizzjoni tiegħu kienet differenti minn dik tiegħek. Ma naħsibx li aħna qegħdin daqshekk il-bot mill-ħsibijiet tagħna, jiena naħseb, anzi saqsejt, x'inhu ma lażliet għalina anki għall-Kummissjoni Ewropea meta nqisu li ħafna stati membri qegħdin jużaw u jikkwantifikaw, jużaw persentaġġi kull fejn jistgħu dak kollu li xtaqt eh, infisser hawnhekk, jekk aħna nixtieq aktar Ewropa, irrid ikollna aktar għanijiet komuni jekk iridu niksbu dan permezz ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni. Il-proposta m'għandix ikollha proċedura li tipponta u tagħti titfal ħtija. Aħna rridu ngħidu li dawk il-pajjiżi li jagħmlu eh, mxew tajjeb ħajkollhom aktar eh, vantaġġi u għandhom jinħolqu għalhekk aktar possibiltajiet sabiex l-affarijiet isiru aktar mod korrett. Issa fl gward il-flex security aħna ser ikollna abbozz ta' rapport mis-Sinjura Gruni għalhekk fuq il-kwistjoni ta' xogħol atipiku ħajqa fiħdan dan ir-rapport. Bla dubju dan mhux regolat fil-linji gwida, però hawnhekk aħna neħtieġu li nindirizzaw is-suġġett ta' flex security. U nixtieq nikkummenta fuq dan il-punt meta niġu biex niddiskutu dak ir-rapport. Jiena naħseb li bli SF aħna għandna jkollna riforma hawnhekk. U aħna ma kellniex ħafna opportunità biex insaqsu mistoqsijiet dwar dan. Jina xtaqt inkun naf jekk hux ħajkun sot fuq l-ISF u anki niksbu aktar flus dwar dan. Għaliex jien qed nara li qed nagħtu ħafna flus fl-Ewropa u f'dan eh, dan il-flus qed immur direttament għal persuni ordinarji, ġifri li ESF huwa eżempju ta' suċċess. U jiena naħseb li jekk aħna jirnexxinna namministraw u nagħmlu dan kollu ċar, niksbu xi ħaġa u importanti ferm li aħna nkunu miftuħa ċari. U li nkunu wkoll lesti li nidħlu fi dialogu ma' nies kollha interessati. Grazzi, mela aħna għanna dibattitu fuq il-rapport fi 17 ta' Mejju ta' bilħaq. Köszönöm, xok mundan mondani valom fuq följegyez. Grazzi tassew, jima tanċandi ħafna xinajt, jena ħat nota tal-kommenti kolla li jintqalu u jena ħares bħedġa li l-proposti tal-kollegi. Jena ser niprofa in-ressa test u natiħ fil-fat naddiħ il-tradutturi li jumbat nittamaw li tejbu il-test li għanna u d Għanna Aħna dijem ovvjament nistaw nissupplementa uħ blemendi. Mela, jekk joġobkom, jew ma joġobkom, x'dan huwa l-iktar, din hija l-iktar mistoqsija topika mistoqsija li ħafna ċittadini eh, huma interessati fihom. Fil-fatt aħna nixtiequ li jkollna aktar eh, proposti bħal dawn. Thank you very much, Mr. Grazzi tassew. Qabel ma ngħaddu rapport li mis nixtieq nagħti merħba lil grupp ta' viżituri mis-Sinjura Veres mill-Kunsilli Lokali tal-Belt ta' Auburn, Obervelja tajt il-President. Għalek natu merħba, il-punt li mis huwa kontratti atipiċi, flex security u dialogu soċjali. Is-Sinjura Gruni. Grazie, Signora President. Fuq dan il-rapport ta' inizjattiva fuq il-kontratti atipiċi, l-għennet nishtiq infakkar il-regola I e u trittib A il-kontratti li mandomx skadenza irridu li ikunu adattati għas-suq il-ġdid ta' xogħol u hemm ħafna kontratti differenti fil-stati membri differenti. Jina naħseb illi irridu illi dawn naraw illi ma jsirx abbuż bihom u dan diġa' tkellimna. F'dawn il-kontratti atipiċi irridu inħarsu mod parallel il-flessibilità għal kumpaniji immanki uh, eh, sigurtà għal ħaddiema illi jaċċettaw dawn il-kontratti. Fil-kontratti atipiċi rridu u koll nġbru il-forum differenti, naħseb il-Kommissjoni fil-fat kella tipproponilna xaħġa biex nissimplifikaw dak kollu li diġa jeżisti u rridu nieħdu eżempju wkoll mill-istati membri differenti fuq il-prattiki tajbin f'dak li rigwarda flex security hemm id-Danimarka u hemm stati membri oħrajn illi għandhom forum ta' kontratti illi jistaw ikunu interessanti għal ħedma tagħna il-kriżi Eh, u koll bil-fors eh, zidet talba għal din il-flessibilità, flessibilità ta' kontratti għallek dawn il-kontratti atipiċi u irregola regola eh, ta' dawn il-kontratti li tkun li ikunem kontratti minar skadenza u hemm bżonn illi eh, ikun hemm ritorn għall impik malar kemm jista' jkun fi Franza mhux biss eh, iktar il-perjodu tal-qatt jitwal iktar u diffiċli illi wieħed imur lura għax-xogħol u l-forum tal-kuntratti atipiċi jistgħu fil-fatt eh, isservu biex dawn jistgħu jidħlu fil-suq tax-xogħol malar kemm jista' jkun. Mbagħad eh, kullimkien qed naraw li hemm xogħol illeċitu u iktar nistaw ukoll nipproponu kontratti differenti eh, nkunu nistaw nevitaw dawn il-forum ta' xogħol illeċitu jew illegali fil-flessigurtà irridu naħsbu għal flessibilità għal kumpaniji imma iktar qabel kollox sigurtà għal ħaddiema għalhekk dak li naħna nissimaw, naraw li il-kumpaniji forsi danu aktar minnu illum, e, isibu diffiċli ħafna illi e, jifmu se jkun is-suq tax-xogħol għal ġejjieni fuq meda ta' żmien twila u hemm din id-diffikultà illi jifmu is-suq u għalhekk ma jafux e, ma jistawx illi jagħtu dawn il-kuntratti mingħajr skadenza fissa Lek naħseb illi għal dan il-moment ta', ta diffikultà naħseb dawn it-tip ta' kontratti jistaw ikunu soluzzjoni ma' soluzzjoni temporanja. Fu il- eh, fuq il-karriri eh, professjonali sikuri un bat Eh, dawn il kutratti atipiċi jistaw jippermettu li persuni illi kieku ma jistawx jaħdmu għaliex għandhom huma responsabbli għal xi persuni oħrajn, għaliex ma tantx għandhom ħin disponibbli. Għalhekk għalihom huwa mezz li jibqgħu jaħdmu jżom ikollhom xi tip ta' xogħol u jagħmlu xogħol illi korrispondi iktar għal dak illi hija disponibilità tagħhom il-karriri professjonali sikuri, meta naħsbu dwar dan rridu naħsbu kol dwar id-drittijiet tal-ħaddiema drittijiet soċjali li jridu jkunu tal-istess livell ta' dawk illi jenataw permezz ta' kontrat tipiku irridu naħsbu kol dwar id-dialogu soċjali u forum ġodda ta' dialogu soċjali u essenzjali illi konna dan id-dialogu mal-trade unions, li jafu xogħol jagħmlu il-ħaddiema u li dawn iridu jkunu integrati fil-proċess kollu ta', eh, ta tfassil ta' politika soċjali. Nieqaf hawnhekk ma nafx hekk eh, triċ illi nitkellem issa dwar l-emendi li ġew eh, prezentati mill-kollegi u tixtieq li nistenna sa' iktar tard. Jien naħseb tkun utli nibdew bid-dibattitu mbagħad jekk iħorġu affarijiet me dibattitu kummenti, forsi tkun tista' ddur lejn emendi. L-ewwel qabel kollox għandna sur Kavarotti. Grazie Presidente. Grazie Sur President. Il-proposta li l-kollega Gruni għasmitinna hija proposta tajba mhux biss interessanti mill-perspettiva tal-analiżi tas-sitwazzjoni preżenti, però fija ċertu prinċipi li jiena nħoss li huma importanti biex aħna nkunu nistgħu naħdmu flimkien mod pożittiv biex ntejbu t-test. Għal din ir-raġuni jiena ser ninsisti fuq numru ta' aspetti li qegħdin fit-test preżenti u li nħoss li huma importanti. Meta nitkellmu dwar kontratti atipiċi u indispensabli li nqisu li l-punt ta' referenza u l-kontrat eh, ta' bla determinazzjoni ta' żmien li jista' jkollu ikun differenti fil-qasam tax xogħol. Dawn il forom differenti jridu iwieġbu għal ċertu regoli preċiżi u ma jridux ikunu utilizzati biex per pereżempju l-ispejjeż ta' industrija jew ta' kumpanija lek importanti ħafna li nagħtu l-persuni il-possibilità ta' għażla anki kif jixtiequ jmexxu ħajjithom soluzzjoni differenti uħut jippreferu jaħdmu għal żmien determinat kundizzjonijiet differenti mill-missirijiethom jew in-nisa tagħhom għalhekk huwa importanti li anki dan l-aspett l-aspett soġġettiv li għandu x'jaqsam man-nies Eh, għanda titqis u titqis in konsiderazzjoni. Umbat, il-kontrat eh, fejn memx żmien għalih, fissat, dawn iridu jiġu immaġinati bħala situazzjonijiet li għandhom kwalità ta' xogħol. Iġfri, ix-xogħol irid tkun dinjitus. Dan jott eh, f'kull sens, ġifiri importanti li ikolna tip ta' taħriġ li mhux biss jati ikun hemm trasferiment minn xogħol għal ieħor, però jagħti l-possibilità biex wieħed joġġorna ruħu b'mod professjonali. U minn għandu l-età tiegħi dak li kien jitgħallem fl-iskola kien seta jaħdem għal 20 sena. Però llum il-ġurnata it-talim matul fl-iskola jiskadi f'ħinqsar f'żmien iktar qasir. Għalhekk il-ħajja tan-nies waqt matul il-ħajja importanti li nibqgħu nitgħalmu naġġornaw ruħna u nitħarġu sabiex inkun nistgħu nużawhom daw il-ħiliet. Naħasseb li huwa punt importanti ħafna wkoll u dan il-punt li se ngħid. L-ekonomija Ewropea tqalu jew ġew kondizjonati minn preżenza Eh, ta' xogħol illegali. Daw il-forum huma differenti bejnietom. Ġifieri wieħed jista' jkollu xogħol illegali li jimpjega il-barranin għal xogħol illegali li jkollhom eh, attivitajiet ġifiri fejn ma jkunux eh, ma jkunx hemm qasbis kuntratt. Għalhekk huwa indispensabbli li jkollna forum ta' paragun u li naqsu din it-tip ta' tipoloġija jew ideja tipoloġija negattiva kemm għal persuni però anke għal kompetizzjoni fejn ħafna xogħol illegali U għalhekk jinqalgħu komplikazzjonijiet bejn l-intrapriżi għalhekk naħseb li mhux biżejjed li jkollna dispożizzjoni li jkollna pluralità ta' strumenti. Importanti ħafna li jkollna politika speċifika immirata biex tara dak li hu legali u dak li mhux. Mbagħad importanti wkoll li l-kwalità tax-xogħol tkun konsidrata bħala kwalità uniformi l-istess jott għad-drittijiet. Id-drittijiet fundamentali tal-bnedmin tal-ħaddiema għandhom ikunu universali u magħrufa l-istess kemm għal min għandu kuntratt eh, f'temp determinat kif ukoll għal min għandu xogħol atipiku. B'dan il-mod jiena nemmen li wieħed jeleb il-kuntratt atipiku fals li jissejjaħ ek, pero tkun biss triq qasira biex wieħed inaqqas l-ispejjeż tiegħu eh, akkapitu skapitu tan-nies. L-istrument prinċipali li llum qed insibuh eh, fil-pajizi kollha Ewropew biex wieħed jilħaq din l-Università ta' ta' u li nsibu fil-liġijiet, però wieħed ma jridx jinsaw wkoll il-valur tal-kontratti kollettivi. Jina tkellim fuq drittijiet individwali, pero jider ċar li il-kontrat, li wieħed ikollu kontrat huwa dritt importanti fuq l-istess livell. Il-fatt li wieħed li kiri ruħu b'mod liberu mhux biss element ta' ċittadinanza u ta', ta ċiviltà, pero element li inaqqas id-dumping u jissaħħaħ il-varur soċjali tal-ħaddiem jew tal-ħidma. Jien dan huwa kollu dawn ma kollha elementi li huma indikati fil-proposta li il-kollega Tana għamlet l-emendi li jina prezentajt, kif ukoll kollegi oħra ppreżentaw, jiena jidir li di dawn ġew influenzati mill-proposta li fil fatt mill-rapport li għaddewna. Jina sepp li dan huwa rapport tajb nistgħu naħdmu fuqhom Umbat ovvjament, pero wieħed jista' jagħti l-esperjenza tiegħu sabiex insaħħu dan ir-rapport, speċjalment fuq ma delikati bħal dawn. Thank you. Um... Grazzi tassew, is signora Steiner. Vielen Dank, liebe... Grazzi tassew, Sinjura President. Illum il-ġurnata jina diġa ħabbart li aħna għanna namlu unfaslu l-prioritajiet li nżommu l-kondizjonijiet tax xogħol regolari, marridux nitilqu minn dak l-element. Ma rridux nitkellmu biss, rridu nfaslu miżuri u fil-fatt jiena għalhekk eh, ressaqt emendi li se jsaħħu il-kondizzjonijiet regolari tax xogħol u li ser jitrattaw ma din ix-xejra lejn eh, xogħlijiet jew kundizzjonijiet atipiċi u jieħdu post ix-xogħol regolari. Din hija xi ħaġa li aħna però għandna nikkondannaw. U naħseb li huwa importanti mhux biss ikolna u nitrattaw mal-illat istituzzjonali importanti li jkollna xogħol li jkun bilanċjat mal-ħajja tal-familja. L-unika mod kif aħna nistaw nitilqu l-bot minn dawn it-tip ta' kontratti legali u li nsaħħu din il-proposta. Tak fu formel. Grazzi ħafna, signora President. Naħseb illi huwa importanti illi nisħu fil-fatt li jekk aħna rridu l flessikurta u rridu li din tagħti riżultati li nixtiequ hemm bżonn li jkun hemm flessibilità fis-suq imma jrid ikun hemm ukoll sigurtà soċjali. Dan ifisser illi hemm bżonn li dak li jitilfu x-xogħol tagħhom ikollhom l-appoġġ li jkunu jistgħu jkomplu jgħixu ma jitkeċċewx minn darhom li kunu jistaw jirċivu taħriċ, edukazzjoni sabiex eh, tkun tista toħroġ minn qasam wieħed tas-suq tax-xogħol u tidħol fieħor. Jekk kif tara li l-opportunitajiet għalik qegħdin jonqsu, allura mela eh, tajjeb illi tkun tista taħseb illi tmur f'qasam ieħor. Hemm bżonn li konna pjanijiet u miżuri sabiex inkopru l dawk kollha li jsibu ruhom qiegħda. Jekk aħna jkollna dawn il-miżuri kollha, biex ma jkollhom is-sigurtà, allura mbagħad il-flessigurtà tkun tista' tapplika aħna investejna ħafna flus fil-politika tas-suq tax-xogħol fid-Danimarka. 6.5% tal-GDP tagħna jintnefqu propju fuq il-politika tas-suq tax-xogħol fid-Danimarka. Għalhekk għandna suq tax-xogħol flessibbli ħafna jekk wieħed iħares lejn is-swieq tax-xogħol f'pajjiżi oħrajn, eh, taraw li l ħaddiema jingħataw kontratti kif ġiġi, il kundizzjonijiet tax-xogħol kultant huma inaċċettabbli u jgħaddi kollox u naraw illi dawn il-mezzi, dawn il-modi li wieħed ħaddem in-nies jaqgħu taħt eh, testi differenti, taħt regoli differenti, hemm direttivi għal xogħol part-time, hemm direttiva dwar il-tul tas-sigħat tax-xogħol. U għalhekk hija komplikata ħafna u għad diffiċli ħafna għan-nies illi ħadmu lin-nies huwa komplikat biex wieħed jaħdem skont ir-regoli li huma fis-seħħ bħalissa jiena eh, preżentajt xi emendi u nittama li rapporters eh, tinkludihom biex eh, nipprova nesprimi dawn l-idejat kollha u importanti wkoll li niftakru li l-flessigurtà mhix soluzzjoni għal kull tip ta' problema, għal kull tip ta' soluzzjoni Jider li aħna eh, donna bqajna mistaġba b'din il-kelma fl-sigurta, emżon li kunem is-sigurta sabiex il-flessibilità taħdem. Surbak. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena nifraħ lis sinjura kumni għal rapport tagħha hija semmit ħafna mill-problemi u tatna ħafna suġġerimenti dwar kif nistgħu intejbu il-situazzjoni ta' l-impik bħal kellima ta' qabli jiena inħoss illi il- il-norma għandha tkun kontratti fit-tul jew kontratti permanenti. Ir-regola hekk għandha tkun u mhux din ix-xejra li qiegħda dejjem tissaħħaħ Eh, b'mod partikolari ħabba l-kriżi b'dawn il-kontratti tipiċi eh, minn qas eh, ħarsien għas-saħħa, inqas pensjonijiet, inqas taħriġ. U din hija xi ħaġa illi teffettwa il-sigurezza u anki s-saħħa tal-ħaddiema fil-post tax-xogħol. U għalhekk jien għandi d-dubju tiegħi dwar dan mod partikolari meta nara x'qed tipproponi il-Kummissjoni fuq il-fondi tal-pensjonijiet. Hemmhekk f'dawk il-proposti tal komissjoni jider illi qed naċċettaw illi dawn il-kontratti atipiċi qegħdin isiru ir-regola mhux l-eċċezzjoni. U li dawn il-kwistjonijiet kollha qed eh, mhumiex qegħdin jingħataw biżejjed importanza għal daqsant jiena dawn eh, wasluni biex ikolli xi dubji Mbagħad dwar ix-xogħol illegali, xogħol li mhux iddikjarat, dan rridu niġġieldu kontra tiegħu għaliex dan ukoll għandu impatt. Mhux biss fuq individwi, imma għandu ukoll impatt qawwi fuq il-sistemi tas sigurtà soċjali fl-Ewropa. M'għandux nużaw din, din il-krizi bħala protest biex indaħlu dawn il-kontratti atipiċi un bat nimminaw id-drittijiet tal-ħaddima ttieħdu ħafna miżuri minħabba din il-krizi. li eh, jeffettwaw il-kondizjoniet ta' xogħol tal-ħaddiema u jkompli jsaħħu din ix-xejra eh, għat tisħiħu użu iktar ta' spess ta' dawn il-kontratti atipiċi. Grazzi ħafna. Sina Xuxa. Grazzi ħafna, Signora President. Jina nishtiq nitkellem dwar il-lan ta' dan il-rapport, jew xandu jkun il-lan. Dan il-rapport ta' fl-opinjoni ti għandu jkun stqarrija ta' dan il-komitat fejn aħna najdu illi il-kontratti fit-tul għandhom ikunu in-norma, ir-regola, Aħna għanna mbagħad nieħdu dak li ħareġ mill-istudji li saru, dak li ġie preżentat b'mod ċar ħafna u s-sitwazzjoni reali xi tkun jekk jekk dawn il-kontratti jisiru xi ħaġa li tintuża l-ħin kollu, n-nies ma jkunux jistgħu jkollhom ħajja deċenti, il-sistemi ta' sigurtà soċjali jiddajfu, il-pensjonijiet ma jkunux biżdejjed biex jagħtu sigurtà liċ ċittadini tagħna. Unbat hemm aspett ieħor. Jekk l-uniċi kontratti illi jiġu uh, offruti huma dawk hekk imsejħa fixed term, um, il-persuni ma jirċevux taħriġ waqt waqt li kuna qegħdin jaħdmu ma jkunx hemm uh, bejn il-ħaddiema u min ħaddimom, ma niġi minn reġun fqir hemm ħafna teknoloġiji ġodda li qed joħolqu impjiegi ġodda imma m'hemmx nies li jużawhom dawn it-teknoloġiji għaliex il-nies ma jridux illi jkollhom kontratti biskadenza iffissata. Għalek, meta nitkellmu dwar il-reġuni fqar, grazzi surari tal-li semmejt il-politika ta' koezjoni, huwa diffiċli ħafna illi ikunem ħaddima tajbin f'dawn ir-reġuni il fqar jekk ix-xogħol mhux qed jiġi offrut. Għalhekk naħseb illi x-xejra li qed naraw ħirġa minn dan ir-rapport jista tista tiftiem b'mod differenti mill minn kif fil-fatt maħsuba. Għaw min jista jinterpreta jew jifima li dawn il-kontratti biskadenza eh, fissata u mannet plus ultra. Maħna rridu namlu għacċara illi il-norma hija kontratti illi ikomplu sabiex in-nies jistgħu jkollhom xogħol stabbli u l-ħaddiema jistgħu jirċievu taħriġ. Jena l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil Pascal Gruni għax xogħol eċċellenti illi għamlet fuq dan id-dossier. Jiena ma naqbilx ma l-kommenti kolla illi smajt għand il-kollegi. Jina ma mandiċ impressjoni li qed li għet nitkellmu biss dwar il-valur, it-test il innifsu. Jitkellem dwar kontratti illi mandomx skadenza, edin neħxu f'dinja fejn l-affarijiet jimbidlu il-ħin kollu hemm kompetizzjoni globali u jekk wieħed joġbuħx jew le il-kontratti bi skadenza fissata jew le, qed ikun hemm iktar forum ta' xogħol atipiku. U dawn il-forum ta' xogħol qed jinfirxu dejjem iktar. Il-parti li toġobni f'dan ir-rapport huwa fejn hemm eh, deskrizzjoni ta' sitwazzjoni mingħajr ma wieħed jiġġudika il-situazzjoni. Hemm bżonn illi aħna noħolqu xi tip ta' ordni għaliex bħalissa ir-responsabiltajiet ħadd ma jafta min huma il sin tal-pis mhux irregolat ħadd ma jaf minnu responsabbli għal xiex fir rigward ta' uh, saħħa u uh, sigurezza fix-xogħol. Emmi il-forza il illi tiddomina. Jiena ma najt ngħid jekk dan ix-xogħol atipiku u xtajjeb jew ħażin jekk xi ħaġa li aħna nixtiequha jew le. Imma minflok naħseb għandna Inħarsi li xi ħadd li għandu xogħol atipiku u naraw x'inhuma id-drittijiet u l-obbligi tagħhom kif nagħmlu fil-fatt ma' persuni illi għandhom xogħol b'kuntratt regolari u kif tajt u e, tipprovdi il-liġi dwar l-impik il-regolamenti jew ir-regoli dwar l-impik jiddeskrivu il-drittijiet u l-obligi ta' min jaħdem fċertu tip ta' xogħol u fċert skont ċertu kontratti. U aħna għanna namlu l-istess għal forum ta' xogħol atipiċi. Jekk aħna naqblux jew le din hija forma ta' xogħol li qiegħda hawnhekk magħna u rridu nidrawa. Għaliex ħafna mill impjiegi illi jintilfu f'dawn l-aħħar xhur qatt maħna se nerġgħu narawhom bajnejna u ħafna nies illi se jsibu xogħol ġdid, se jsibu forum ta' xogħol tipiku għalhekk din dan huwa rapport importanti għaliex huwa rapport illi ħares il qudiem rapport illi jeżamina kif aħna nistaw nirrispondu għal dawn din is-sitwazzjoni ġdida għalina. Is-Surman. Grazzi ħafna, Signora President. Naħseb illi Sur Uri semma punt importanti ħafna. Grazzi, Signora Gruni, għal rapport eccellenti li ħejjejtilna. Din mish kwestjoni ta' ġudizzju, um, alternativi, possibiltajiet differenti, imma naħseb illi aħna hawnhekk għandna bażi soda u naħseb illi n-numru kbir ta' emendi ma jirriflettix illi dan il-rapport huwa uh, eh, b'ximot nieqes jew uh, difettus, anzi juri illi anqal ħafna interess. Iva, l-impik full-time dan tajja pwiz kulħadd jixtiequ. Imma impik għal kulħadd biex il-qat isir xi ħaġa ineżistenti. Aħna ma nafux se jiġri fil-ġejjieni, ma nafux se jkun il-ġejjieni tagħna, ma nafux x'fatturi jrid ikunu preżenti sabiex ix-xogħol ikun xi ħaġa sikura. Aħna ma nistax noqogħdu nitkellmu dwar impikk għal kulħadd isu xejn ma kien xejn. fejn hemm bżonn li jkun hemm forum iktar flessibbli ta' xogħol, irridu neżaminawhom f'termini kwantitattivi. il-persuni għandhom bżonn li jkollhom kondizzjonijiet ta' xogħol xierqa li ħossuhom parti minn żvilupp li għandu ġejjini hemm ferat differenti tal-industrija, hemm reġuni differenti, is-Sinjura Schroeder semmit reġuni fejn e, e, e, ċittadini jiringrazzjaw l-Alla illi jisibu xogħol ikun xikun ix-xogħol tagħhom. Għalhekk aħna għandna responsabilta kbira għal kundizzjonijiet illi aħna noħolqu sabiex ix-xogħlijiet permanenti jisiru ir-regola. Il Il-persuni jridu jkunu f'pożizzjoni illi jażlu Din tkun ħaġa tajba, imma aħna ma rridux biss li konna għanijiet u miri hemm bżonn li nżommu f'moħħna wkoll ir-realtà x'inhi. Jiena nirringrazzja lil Lori Christensen li tal-li kellimna dwar il-flessigurtà u kontribuċa rapport eccellenti. Ovvjament hemm bżonn li kunem hemm sigurta sigurtà jekk irridu li jkun hemm il-fless sigurtà u s sigurta trid tkun realtà u mhux xi ħaġa li aħna nixtiequha u tibqa' flajru. Aħna għandna bżonn ukoll ta' sieħba soċjali b'saħħithom biex naslu biex nilħu dan il-għan aħna rridu imsieħba soċjali illi jistaw jaslu għal ftehim irridu nipromuovu dialogu soċjali. Ovvjament aħjar illi ikolna imsieħba soċjali illi huma involuti fid-dibattitu milli jkun hemm parti eh, li tkun ħafna iktar b'saħħitha minn parti l-oħra. Mbagħad irridu naħolqu distinzjoni bejn ix-xogħol legali u dak li huwa illegali. U meta aħna smajna lill kummissarju Spidla, Għal li f'ċerti pajjiżi Eh, eh, il-pulizija tmur tfittex biex tara eh, fejn qed isir xogħol illegali, mbagħad in-nies jgħidu illi dan huwa intħil. Imma hemm bżonn li jkun hemm ġustizzja, hemm bżonn li jkun hemm miżuri ta' protezzjoni soċjali, hemm bżonn li jsiru kontrolli. U jekk aħna nagħmlu dan, naħseb naħseb illi nkunu lħaqna ekonomija tal-suq soċjali. U grazzi ħafna nittama illi aħna naslu biex niksbu dawn il-kompromessi uh, wara dan id-dibattitu. Grazzi. Is-sur Mann f'din id-diskussjoni fuq il-linji gwida dwar l-impik femni ħażin imma naħseb rrit uh, ħażin bil-fors għax inkella ċajta li għalinna ma kienieċ tagħmel sens. Ovvjament il-kunjom il tiegħu Thomas Mann għandu konnotazzjonijiet ukoll. Għandu raġun fuq ħaġa waħda eh, ir-rapport ta' Sinjura Gruni tatina bażi tajba. Sir Mann, jekk il-Kummissjoni kella tifem il-livell ta' speċifiċità ta' rapporti tagħna, ma mhux se joħorġu linji gwida eh, kif ħarġu bihom, kienu jkunu linji gwida ħafna iktar speċifiċi. Għalhekk ir-rapport ta' Signora Gruni huwa bażi tajba għad hemm ħafna affarijiet li rridu niftemu fuqhom hemm ħafna lokal titjib. Imma Sir Mann, di mish kwestjoni li noqodu nitkelmu najdu klim sabiħ dwar uh, għal l kulħadd. Aħna qed nitkellmu dwar uh, il-fatt illi xogħol atipiku, xogħol irregolari qed isir regola tisir xi ħaġa iktar komuni mix-xogħol uh, normali regolari fil-ġappun madwar 70% tal-kontratti tax-xogħol huma atipiċi u aħna ma rridux nispiċċaw kif spiċċa l-Ġappun. Jiena mandi xejn kontra dawk il-persuni illi jridu jagħmlu xogħol atipiku. Jiena kont involut fil-industrija tal-tessuti u tal-proċessar tal-injam, kont involut ukoll fil-collective bargaining. Ma dak li qed naraw huwa li l-impjegati il-ħaddiema qed jintalbu jagħtu iktar flessibilità milli qed tingħatalhom sigurtà. Il-Sur Eri għallinna li dawk li għamlu xogħol atipiku għandhom ikollhom l-istess obbligi u dmirijiet u, u drittijiet. Iva jiena ngħid dmirijiet iva imma drittijiet le. xinajdu dwar dawk li jaħdmu eh, eh, kontrattu, jaħdmu bħala aġenzija, jekk jibdew jitolbu drittijiet tagħhom, għandhom nejn jispiċċaw qiegħda wkoll. Umbat meta jiġu biex jinħatru l-kunsilli tax xogħol, is-sitwazzjoni hija differenti ħafna għal dawk in-nies illi għandhom xogħol permanenti, xogħol sigur, meta nqabluh ma' persuna illi għandha eh, kuntratt atipiku, mhix biss kwistjoni ta' status Għalhekk hemm lokal titjib fir-rapport tas Sinjura Gruni. jekk aħna immorru lura għal dak illi qalu il-Ministri tal-Xogħol fl-2007 qalu illi għandna bżonn ta' xogħol xira, xogħol deċenti Iva, kollox sew, xogħol tajjeb, kondizzjonijiet xirqa, sigurtà soċjali adattata, da kollu huwa eh, importanti. sabiex l-Unjoni Ewropea tapprova dan it-tip ta' xogħol għannom ta' ċittadini tagħha. Din hija stqarrija li għamlu il-Ministri tagħna stess u aħna rridu nkunu ċerti illi l il kummissjoni żomm dawn l-affarijiet f'moħħa. Iva, jien għandi xi kummenti wkoll. Id-dibattitu jidher illi qed joħroġ il-fatt li jekk ix-xogħol tipiku huwa għażla ma narax illi eh, din toħloq xi problema huwa meta jkun imġiel illi toħroq il-problemi u għalhekk jina proponejt xi emendi dwar il-professjonisti indipendenti għalli spiss il-professjonisti indipendenti jitħallew barra jidher li m'hemmx posthom madwar 10% tan-nies li huma impjegati qegħdin jaħdmu bħala persuni indipendenti u huma jażlu illi jaħdmu mod indipendenti, mhux bħala negozji żgħar imma huma indipendenti. Jider li m'hemmx postom fil-proċess leġislattiv kollu. Naħseb din hija xi ħaġa li aħna rridu nindirizzawha. Walla ħafna mill emendi tiegħi madwar dan. Hemm aspett ieħor xi Nis jazdu li jagħmlu xogħol temporanju, xogħol atipiku. Għaliex huma għandhom ċertu responsabiltajiet u għalhekk huwa importanti li ma neħilsux minn dan it-tip ta' xor, għaliex dan xaqsam mal-caring l-iktar jekkux l-kura ta' tfal tal-qraba din hija għażla għal darboħra. Mhux il-kuntratti kollha atipiċi huma kuntratti abbużivi uħut minnum huma ovvjament, uħut minnum huma abużivi, maħna irridu inraznu dawk il huma abużivi. Aħna wkoll irridu inraznu x-xogħol mhux dikjarat, xogħol black tip. Ma jekk nibdew bl-idea li xogħol atipiku huwa ħażin u ngħidu li x-xogħol permanenti huwa tajjeb, ma nistgħux nagħmlu hekk. Irridu nippruvaw noħolqu bilanċ Jekk jazla libera li wieħed kollu kuntratt ta' tipiku tajjeb wis. Il-qasam tal-collective bargaining li jina fassal xi emendi dwaru kol, għaliex mhux l-istati membri kollha għandhom tradizzjoni tal-collective bargaining. U għalhekk din irrid nagħmluha rikjesta hija fejn it-tradizzjoni jiena naħseb li collective bargaining jaħdem tajjeb ħafna u qed irid jibni fuqha. Iżda fejn m'hemmx tradizzjoni ta' collective bargaining ma jirdux nassumu illi kull stat membru għandu l-istess tip ta' tradizzjoni. U il-kol irridu b'xi moti uħor nitħlu f'din is-sistema fej aħna eh, naħdmu dan it-tip ta' kontratti u l unika mod kif ikonna l msiħba soċjali inklużi f'kull tip ta' eh, diskussjoni dwar eh, leġizlazzjoni jaqwa dan il-mod għaliex Sarina ser nadri Signora Grunni, biex nitkellem dwar elementi illi jinteressat. U biex tirrispondi għal kummenti illi sarulek. Grazzi, Signora Presidentu, grazzi lil kollegi uh, tal-li ħadu sem f'dan eh, dibattitu tal-li proponew emendi u kol jina se niprofa inwieġeb kemm jista' jkun lil kulħadd. Is-sur Koferati Eh, prezenta u koll ħafna emendi u koll darba uh, tennejt illi kienem bżon illi insemmu il-krizi. Jiena tkellimt dwar il-krizi kemm il-darba semmejta fil-rapport tiegħi, imma naħseb illi ma rridux nifokaw wis fuq il-krizi. Inkella Eh, dan jillimita wis eh, il-xol tagħna. Inti fakkart ukoll illi il-kontratti eh, irridu ikunu irregola, anke xogħol illegali, u l-negozjati kollettivi, ovvjament, dawn huma inklużi sur kofferati tela kien hemm emenda li huwa ressa illi jiena ma fimtix Hemm ukoll emenda li jiena naħseb li tajba ħafna u uh, naqbel miegħu dwar il-bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u l-ħajja professjonali u dawn il-kontratti atipiċi jistaw ikunu għażla għal persuni illi uh, ikollhom xi uh, kondizzjonijiet f'ħajjithom illi jillimitawlhom il-disponibilità tal-ħin tagħhom jina eh, staġibt illi inti għat ukoll illi irridu eh, nikundannaw il-kontratti atipiċi. Iva, irridu nirregolawhom, imma eh, dawn jeżistu. U smajna u kol illi għaw min jazilom dawn il-kontratti. Forsi jista' jkun li kienu l-interpreti li ħawdu xiftit tajt il-kellima. il kellima f'dan ir-rapport aħna qed ngħidu illi ma għandux ikun hemm kontratti illi eh, jitfaslu kif ġiġi sabiex iċ-ċittadini tagħna jsibu ruhom f'diffikultà u jiġifieri mbagħad ma jkollhomx laqas protezzjoni soċjali. Sur Christensen, inti tkellimt dwar il-polivalenza veru jiena naqbel miegħek meta ħna bdejna il-karriera professjonali tagħna kellna xogħol, xogħol suppost għal tul ħajjitna u llum hemm bżonn illi wieħed ibiddel ix-xogħol kemm il-darba u għalhekk it-taħriġ tul il-ħajja huwa essenzjali it-taħriġ huwa importanti għal kulħadd għal persuni li huma qiegħda, persuni li bħalissa qegħdin jaħdmu imma li ġurnata jew oħra jistgħu jsibu ruhom qiegħda wkoll hemm bżonn illi persuna dejjem tkun kapaċi illi uh, terġa' tirriċikla ruha u terġa' minn xogħol tmur għal xi tip ta' xogħol ieħor. Kif tagħmel dan? Tagħmel dan permezz ta' taħriġ tul il-ħajja. Tkellimna wkoll dwar eh, dawn l-aġenziji li ta' parsi huma um, ta' parsi self-employed, persuni indipendenti li fil-fatt ma jkunux hekk. Jew wieħed huwa impjegat jew inti indipendenti ma tistax tkun fit-triq tan-nofs ma teżistix. Sur Bach Jena smajta kelli intat fuq il-protezzjoni soċjali u naqbel miegħek fil-fatt fis-sena li għaddit eh, kena ideja illi natuhom ċertu mobilità lil ħaddima tagħna sabiex ikunu jistgħu ikomplu igawdu minn xi forma ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja li tkun addizzjonali ma' sigurtà soċjali meta jitilqu minn post tax-xogħol partikolari u huwa importanti li jkun hemm sistema bħal din fil-każ ta' kuntratti atipiċi għax dan ifisser li ċittadini ikollhom iktar ta' garanzija biex ikomplu fil-karriera tagħhom u jkunu ħasbu wkoll għal meta joħorġu bil-pensjoni. Semmejna wkoll protezzjoni soċjali huma hemm elementi bħal dawn imma mhux biss hemm il-benefiċċji għal persuni li huma qiegħda Jiena marriċ nuża din il-kriżi bħala skuża biex ikun hemm iktar kontratti atipiċi. X'għamlet il-kriżi? Il-kriżi sempliċement xeħtet dawl fuq il-problema, problema li kienet teżisti. Jiena kont naħdem ma' kumpanija ta' trasport xi erba' snin ilu u il- dawk li kienu jabbu il-merkanzija kienu jazlu illi jamlu xogħol temporanju jamlu xogħol part-time għax kienu jitħallsu iktar. Imma dak kien żmien ieħor issa m'għadhom xekk l-affarijiet u din hija waħda mill-problemi li rridu nindirizzawha. Il-Sinjura Shret, inti kellimt dwar il- kontratti permanenti li dawn iridu jsiru il-regola u jiena naqbel miegħek dwar dan. U meta aħna e, e, e, rridu l problema ta' kontratti prekarji anke fil-kumpaniji dawn m'għandhomx hekk jista' jkun ikunu għandna bżonn li nsibu alternattiva għalihom dawn il-kontratti kif qal is-sur Bar L-ideja hija illi aħna eh, ikkonna xi tip ta' qafas għal dawn it-tip ta' kontratti atipiċi li mhumiex l-istess minn stat membru għal ieħor sur uri jiena nirringrazzjak għall appoġġ tiegħek. Nirringrazzjak ukoll għall kontribut tiegħek u eh, inti għat illi rridu mbagħad eh, nitke naħsbu wkoll dwar il-tħaddim tan nies meta tgħaddi il-kriżi bżon li eh, naħsbu se jiġri meta l-ekonomija tirkupra dawn il-kumpaniji huma imħazbin ma jistawx jimmaġinaw kif se jkun is-suq fil-ġejjeni wara l-kriżi. U aħna nistgħu nitkellmu dwar irkupru ekonomiku biss meta jkun hemm rirkupru soċjali imma ħafna kumpaniji se jkollhom jirrikorru għall-użu ta' dawn il kuntratti atipiċi Sur Thomas Mann, jiena nirringrazzjak għall elementi interessanti ħafna illi ressaqt. Jiena kont insejt il- teleworking din nistan inkludwa u zgur naslu għal kompromess u jiena se niprofa u koll naslu għal kompromess fuq emendi oħrajn u koll sur Hendel. Nirringrazzjak għal kommenti tijak jiena rajt l-emendi illi interessa tu jiena ħsibt illi kienu pessimisti ħafna imma wara li smajt dak li għat illum serraħt li moħħi u nittama illi nkunu nistaw niftemu fuq il- emendi ta' kompromess għaliex ovvjament anki jiena nixtieq illi jkun hemm uh, eh, impik għal kulħadd u li kulħadd jaħdem skont kuntratt permanenti. Jiena hawnhekk eh, eh, jiena naħdem ukoll ma' kumpanija illi taħdem fil-qasam ta' rizorsi umani, ġifir dawn huma affarijiet li jiena misson bidejja ta' kuljum. Iva, id-dialogu soċjali huwa importanti ħafna, semmejt ukoll il-ħaddiema temporanji illi Eh, ma mandomx l-opportunità illi ikunu involuti fid dialogu soċjali fi Franza il-kumpaniji, eh, skużawni, il-ħaddima temporani fil-kumpanija jistaw jihdu sem fl-elezzjonijiet u meta eh, ikunu għedin jaħdmu għal-kumpanija ikunu jistaw jihdu sem attiv ta' kollu li jisir emmek u l-ħaddima u l-impjegati, skużawni, u minna ħaddimom, um, jaħdmu fl-imkien biex jisibu l-aħjar soluzzjonijiet. Sinjura Lin, jiena għandi xi diffikultà bl-emendi li ressaqt inti għaliex kif għatt aktar kmieni. Jew xaħat huwa eh, self-employed jew huwa impjegat. Il-problema b'dawn il-kontratti atipiċi u eh, l-flessigurta u affarijiet bħal dawn Eh, eh, toħloq xi ftit ta' komplikazzjoni għaliex jekk wieħed joqgħod isemmi kull darba dawn il-persuni li jaħdmu war rashom, kull darba eh, naħseb illi huwa importanti illi fuq dawk li jaħdmu war rashom għandna bżonn ta' test separat biex inkunu nistgħu naraw minnu ta' sew jaħdem mar rasu u min fil-fatt qed jistaħba wara sebaħ. Jiena nifhem dak li qed tajt inti ma ma nafx kif se ninkludu dak li qed tipproponi fit-test f'dan it-test tiegħi. Jiena ma nħoss li forsi dan it-test huwa l-aħjar post fejn nistgħu ninkludu proposta tiegħek. Inti tkellimt ukoll dwar l-importanza ta' dialogu soċjali u tradizzjonijiet illi hemm f'kull stat membru differenti. Nifhem id-differenzi imma id-dialogu isseħ fejn isseħ huwa essenzjali Id-dialogu hemm bżonnu, għandna bżonn li konna sem iktar attiv għal ħaddiema fiħdan il-kumpaniji li ħadmuhom u illi jaħdmu id fit ma min ħaddimhom. Nirringrazzjakom il-koll u nerġgħu niddiskutu dan kollu għal l-emendi ta' kompromess. Grazzi tassew. Zguru li ser kun min jiġi kelmek wara dwar xi emendi. Issa, il-punt li jmiss it ta' ġunju tgħid il-President se jtejt il-vot fil-Kumitat tal-Impjiegi u mbagħad fit-3 ta' ġunju fil-plenarja. Il-punt li jmiss huwa promozzjoni tal-aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol it-tisjih tal-istatus tal-apprendisti, tal apprendistat interni u l-apprendistati. L-Onorevoli Turan. Iva, grazzi l ħaġa nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-ħidma tagħkom. Embosta emendi Jina nemmen illi aħna ser nkunu nistgħu noħol u kompromessi hawnhekk biex ikun nistgħu nimxu l qudiem Bosta mill-emendi qegħdin iżidu xi affarijiet u jiena din hija ħaġa li napprezza għaliex qed issaħħaħ id-dokument. Oħrajn qed nagħmlu xi bidliet żgħar u inkella bidliet kbar għad-dokumenti u dan forsi nistgħu niddiskutuhom fix-shadow meeting. Jiena ser nitkellem dwar l-iktar punti importanti Dwar premessa E fejjem diskriminazzjoni fost iż-żazax u l-iktar it-tfajliet, jina t emenda biex nipreċiza. Sinjora Rabti u kol, t-kelmet hawnhekk dwar premessa F din tista' tkun xi ftit kontroversjali. Għall-inqas bosta membri għamlu emenda ta' dan. Jiena nixtieq nispjega għaliex jiena għamilt dan it-tip ta' abbozz ta' dokument għalija dan huwa punt ewlieni. Jiena semmejt ir-Renju Unit, Franza u Danimarka fl-emenda mhux biex imponta subajja lejn dawn il-pajjiżi jew biex najat magħhom imma biex nsemmi xi eżempji li mhumiex tajbina żgħażagħ fl-Ewropa. Nistaw nsibu eżempju oħra jekk irridu. Jiena wkoll semmejt pajjiżi stess. Ix naħseb huwa importanti li aħna naraw dawn is-sitwazzjonijiet l-iktar dan huwa marbut mal-pagi u l-benefiċċji tal-qatt jekk aħna naraw li dawn qed jgħinu liż żgħażagħ biex huma ikollhom ħajja indipendenti. Għalhekk ma naħsibx li aħna rridu nindirizzaw il-kwistjonijiet ta' eh, paga il-minimum wage jew nkella nuqqas ta' aċċess għal benefiċċji. Is-Sur Sakas, is-Sur Helmen, is-Sinjura Rapti għamlu emendi dwar dan. U jiena nixtieq nkun nafa li x'intom tridu li jitneħħew l-eżempji. U forsi nsibu soluzzjoni nittama dwar paragrafu wieħed. Is-Sur Helmen suġġerixxa illi titneħħal parti l-politika jrid ikollha l-aħjar approċċ. Jiena naħseb li din hija l-emenda ewlenija, l-paragrafu ewleni. U jiena din ma nistax nappoġġa. U importanti li konna dan, dan l-approċċ bbażat fuq drittijiet dwar paragrafu 2 dwar il-postijiet tax-xogħol ekoloġiċi. Jiena wkoll fassalt emenda għaliex jiena naħseb li meta aħna ikonna lan li nħolqu postijiet tax-xogħol għaż-żgħażagħ irridu naraw flimma tip ta' setturi irridu noħolqu dawn il-postijiet tax-xogħol għal ġejjini tal-Ewropa u nittama li dan tappoġġaw ħintom. Paragrafu tlieta. Hemm bosta emendi hemmhekk ukoll. Jiena nappoġġa l-emenda tas Sinjura Rabti fis suġġerimenti tagħha biex jaddaħħal is-sussidji kif ukoll appoġġ programmi ta' mobilità għal professjonisti żgħażagħ. Jiena nibża li forsi nista' niftijem ħażin u għalhekk ktibt inċentivi effiċenti dawn jistgħu jkunu il-paga minima paga minima baxxa. Paragrafu 4. L-inklużjoni tal-gwida u l-emenda li tgħid li jrid ikun hemm sigurtà tal-għajnuna finanzjarja dwar l-ISF u l-allokazzjoni tal-fondi jina rajt li bosta membri jappoġġaw din l-allokazzjoni aħna nistgħu nsibu soluzzjoni tajba unik, dwar dan il-punt. Dwar paragrafu 6 jiena naħseb li suġġeriment ta' sur kis biex namlu aktar fokus dwar fuq is-syllabus hija ħaġa importanti ħafna. Ħafna żgħażagħ isibuha diffiċli u għalhekk aħna rridu naqdu x-xogħol prattiku. Naħseb li dan jista' jgħinna biex aħna niġġieldu il-fatt il li ħafna tfal jitilqu kmieni mill-iskola. Dwar paragrafu seba' Jina ser nispiega xaħġa. Kien hemm ħafna mendi dawn huwa dwar it traineeship. Jina għandu ngħid li din mhix xi ħaġa preċiża li nagħmlu differenza bejn l-internships min-naħa u l-apprendistati min-naħa l-oħra. L-internships huwa tip ta' taħriġ intern fejn jippermetti biex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jiġu impjegati billi jagħtihom esperjenza u dan spiss jintuża fi studji eh, fl-università. Ħafna internships fortunatament illum żviluppaw f'suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ mingħajr tip ta' regolamentazzjoni. U għalhekk dan huwa eh, xogħol tip ta' xogħol li huwa msejjaħ cheap labor. Aħna dan irridu nindirizzawh Minna l-oħra għanna l-apprendistati, dan għon part integrati, integrata mill-edukazzjoni, fl-Awstrija, fil-Germania, fil-Danimarka, għanna dual system. Din hija sistema ta' suċċess. Il-problema hawnhekk hija li hemm ftit wis u fi żmien ta' kriżi l-kumpaniji ma jieħdux, ma jaċċettawx l-apprendistati għaliex huma ma jkunx qed jagħmlu profitt u jkun diffiċli għalihom li jaċċettaw l-apprendistati. Għalhekk dan huwa diffiċli si ivarja skont l-ekonomija. U għalhekk ħafna zaza jispiċċaw ma jkunux jistgħu itemmu l-edukazzjoni tagħhom. Dawn huma żewġ problemi separati li rridu jiġu trattati b'modi separati. U għalhekk jiena emendajt dan il-paragrafu f'żewġ paragrafi ġodda wieħed dwar l-internships. U nistin nirringrazzja l Stephen Hughes tal-li għamel xi emendi preċiżi dwar il-kwalità hawnhekk u għatkellem biex istituzzjonijiet tagħna e, jitkellmu dwar l-internships u għamil paragrafu ieħor dwar l-apprendistati. Tajjeb ma naġġel għaliex ma tantx għandna ħin disponibbli dwar it-tminja. Hemm bosta emendi dan huwa dwar l-appoġġ dwar l-edukazzjoni ħilsa mill-iskola għall-università. Jiena kuntenta dak li ħdimna dwar għawne f'dan il-komitat. Issa dwar il-flessigurta, il-11 u 12. Paragrafu 12 jiena għamilt erba sentenzi dwar l-erba elementi tal-flessigurta. Issa, l-lingwa ċawnek ġie emendat minn bosta membri. U għalek forsi dnaġaw nikkonsidraw jekk aħna rridux nżommu mat-test tal-Komissjoni u nisħu dwar dawn l-erba elementi li rridu jiġu implementati kollha u mhux biss il-parti tal-flessigurta tal-flessibilità. Irridu naraw jekk aħna rridux nagħmlu t-tifsira tagħna dwar il-flessigurta din nistgħu niddiskutuha f'xi eh, shadow meeting. Jien miftuħ ħafna dwar dan il-punt. L-Onorevoli Hirsch taqgħet id-dibattitu mal-pensjonijiet u naħseb din hija perspettiva importanti. Din hija xi ħaġa tajba. Dwar il-15 jien nixtieq nenfasizza illi kura ta' tfal aħjar minna ser jibbenefikaw il-nisa zaza, ġenituri zaza. Jena għal-ktibt l-ommijiet zaza u ħafna eh, membri emendawa f'ġenituri zaza. Nistaw nsibu kompromessa unek dwar il-garanzija għazzazah il-sur Higgins għal illi l-garanzija trid tingħata immedjatament u mhux wara sitt xhur jew erba' xhur. Jiena nappoġġa din l-idea imma rrid narawx realistika biex eh, nimplementawha. Aħna irdu nitolbu li jkun hemm xi ħaġa li hija utli u li hija possibbli li wieħed jimplementaw. Tajjeb wis, għaliex nidħol f'aktar dettal, jien ser nagħti l-aħħar suġġeriment, jiena l-lesta li nisma' minn għandkom, l-aħħar kumment. Jiena kont f'Ġeres de la Frontiera fi Spanja mistaxilu fuq konferenza tal-presidenza dwar il- l-qat fost iż-żaza hemmhekk kien hemm rappreżentanti mill-organizzazzjonijiet taż-żaza 25 stat membru rappresentanti mill-Kummissjoni Presidenza Spanjola u koll. Jina ġejt mistiedna għalix jina kont kellimt mal-Presidenza Spanjola dwar ir-rabta ma dan il-proċess u dan ir-rapport. Nista' ngħidilkom li hemm proċess ħieħ għaddej fih dan il-Kunsill dwar il-qat fost iż-żgħażagħ. Żewġ konklużjonijiet Daw il-ħaġa hemm proċess għaddej mill-Presidenza Spanjola għal dik Belġan għal dik Ungeriża. Dialogu strutturali ġdid illi ser iddaħħal il-Kunsilli fost iż-żgħażagħ. Il-Presidenza Spanjola fukat fuq l-inklużjoni soċjali dik Belġana ser tiffoka fuq il-parteċipazzjoni u dik Ungeriża fuq il-ħolqien tal-postijiet tax xogħol għaż-żgħażagħ. Din hija xi ħaġa interessanti ħafna. U biex nikonkludi nixtieq ngħid li aħna rridu nikkonsidraw dwar kif aħna nistgħu norbtu ma' dan il-proċess għaliex huma kienu sorpriżi li ġi xi ħadd mill-Parlament. U għalhekk din il-konnessjoni, din ir-rabta bejn l-istituzzjonijiet nistgħu intejbuha. Jiena nixtieq li konna din it-tip ta' rabta, imma s'issa ma tantx għandna idea x'qed jiġri hemmhekk u din hija ħasra. Ovvjament, dan jottukol bil-maqlub. Dan huwa l-aħħar għaj tiegħi nixtieq niddiskuta max-shadows u l president tagħna wkoll jekk għanna ċans, grazzi. Grazzi tassew, is Gruni. Grazzi, Sinjura President, skużani ma realizzaċi li kien sejmis li mill-ewwel. Jiena nixtieq inwieġeb u nikkumenta dwar emenda, emenda biex li tħassar Jiena diskutejt dan ukoll mal-kollega tiegħi David fejn qed nitkellmu dwar il-dħul minimu fi Franza, mhux għax qed nitkellmu dwar Franza illi aħna eh, maħniex eh, imħazbin. Ma fil-fatt iż-żazax m'għandhomx ma jistgħux igawdu minn dan it-dħul minimu jekk ikollhom inqas minn 26 sena. Em eh, zazah illi m'għandhomx dħul u li kieku kien jixtiequ jkollhom aċċess. U jiena għalhekk ma nixtieqx illi natu dħul minimu liż-żaza għaliex sfortunatament ħafna drabi dawn eh, jidraw ikunu dipendenti u għaldaqstant mbagħad qatt ma jxamru u jibdew jaħdmu. Għalhekk jiena nixtieq illi fil-fatt iż-żgħażagħ jidħlu kemm jista' jkun fis-suq tax-xogħol illi ikollhom taħriġ illi eh, ikollhom ukoll pereżempju żgħażagħ fostna fil-pajjiż tiegħi xorta jibdew jaħdmu u mbagħad isibu ruħhom qiegħda għal dar boħra. Uh, eh, jiġifieri fi Franza xi ħadd illi ma jaħdimx għalmenu għandu dak it li it-tħul minimu. Jiena ngħidilkom ejjew nuqodu attenti. Għalhekk qed ngħidilkom oqogħdu attenti Iż-żazax irridu jkollhom it-taħriġ, irridu jsibu xogħol, imma ma nistgħux noqogħdu nqasmulhom il-flus. Inkella joqogħdu bidejhom fuq żaqhom u ma jagħmlu xejn u jitilfu koll id-dinjità tagħhom. Eh, sur Serkas u wkoll li propona li għandna nħallu barra din il-parti eh, il-bqija xogħol deċenti għazzazax, taħriġ, naqbel, naqbel. Jiena naqbel ħafna mal-apprendistat kontratti għal eh, Biex sabiex persuna issib il-professjonalità tagħha li nagħtu l-opportunità lill-studenti li żgħażagħ biex eh, jidħlu fil-xogħol eh, bħal pereżempju mechanics jkollhom dan it-taħriġ teoretiku u pratiku. Umbat jekk ikollhom dawn l-affarijiet wara isibu xogħol mill-ewwel. Din hija regola li suppost ikun hemm kullimkien Issa dan ma nafux jekk se jkun biżejjed biex eh, kulħadd ikun integrat fis-suq tax-xogħol. Dwar eh, l-internships u l-ħlas dawk li jagħmlu dawn l-internships kif għattilkom il-bieraħ. Rridu noqogħdu attenti hawnhekk ukoll għaliex jekk aħna se nimponu eh, ħlas għal dak kollha li jagħmlu l-internships ikun hemm imbagħad kumpaniji li ma, ma jeħduhomx dawn Eh, dawn iż-żazax. Jekk ikun hemm tassew xogħol illi jsir mill-istaġġer, eh, jista' jkun hemm xi ħlas, imma jekk l-istaġġer ma jagħmel xogħol imma jiġi biss fil-kumpanija biex jara kif taħdem il-kumpanija kif tiffunzjona, ma nistgħux nobbligaw il dak li jkun li jkun qed itihom din l-opportunità li jħallasom ukoll u anki dwar il-tul ta' dawn l-istaġ li ħafna drabi ikunu iqsar minn tlet xhur ikunu uh, internships jew staġ għazzaza li jiġu fil-kumpanija jatuhom il-managers tal-kumpanija jatuhom l-opportunità illi jitalmu xiftit u eh, jekk jaħdmu mbagħad hemm bżonn illi jitħallsu kultant xoħut mill-persuni li ħadmu jieħdu dawn l-istagġjer biex eh, iġalu jagħmlu x-xogħol u mbagħad fl-aħħar ma jħallsuhomx. Għalhekk hawnhekk irridu noqogħdu attenti eh, naħseb illi żgur se nsibu kompromess fuq dawn l-emendi kollha nirringrazzja l sinjura Turinen dan huwa suġġett validu, rapport tajjeb u eh, iż-żgħażagħ tagħna għal ġejjieni tagħna għal daqstant irridu naħsbu għalihom. Grazzi. Thank you, Mr. Grazie l Sakas. Grazie. Jina u koll nishtiq nifra li rapporter Naħseb il-rapport u wieħed tajjeb ħafna. Jiena ma fassal, jiena fassalt emenda 19 premessa F u rapporter staqsitni għaliex għamilt din l-emenda. Jina naħseb li importanti li aħna nżommu f'moħna il-tip ta' lingwaġġ li jiġi użat fil-punt numru F. Dan jista' joħloq xi konfużjoni, mhux l-iktar minħabba l-pajjiżi li jissemmew, imma inti jider li għetħawet il-mizuri attivi ma dawk passivi. Jappal kritika universali ta' kull tip ta' politika jew miżuri li minnom jibbenefikaw dawk illi għadhom ma daħlux fis-suq tax-xogħol. Il-verżjoni Spanjola tgħid illi dawn il-miżuri minħabba fihom il-żgħażagħ mhux qed jibbenefikaw minn ħajja adulta indipendenti u jekk huwa torta dawn il-miżuri dan jimplika illi jekk fid-Danimarka u Franza inti teħles minn dawn il-programmi mela allura dawn iż-żgħażagħ ser ikunu jistgħu jkollhom ħajja aktar indipendenti, jkunu jistgħu jikbru, hekk qed timplika. jina qed nifhem illi inti forsi qed tgħid li dawn il-miżuri huma insuffiċenti jew riskjużi. Imma li tgħid li ma jrid tkun nibda miżuri attivi jew passivi jew miżuri li ħarsu żgħażagħ, naħseb li eh, hija xi ħaġa żejda, jiena żgur li inti ma taħsibx hekk. Għaliex l-implikazzjoni eh, tkun dik li jridu nħallu kollox fidejn issu biex jirranġa l-affarijiet. Walek forsi traduzzjoni Spanjola għandha torta hawnhekk, imma naħseb li dan u xie paragrafu li joħloq xi ftit tal-konfużjoni. U l-interpretazzjoni tiegħu tista' tkun tassew perikoluża. Din tista' twassal biex aħna ikkonna ħsibijiet ultra konservattivi. Forsi hija kwistjoni tal lingwaġġ biss, imma bl-Ispanjol aħna sibna din il-problema. Kenna smieħ fost iż-żazax u għalluna li dan il-paragrafu kien ta' tħassib kbir u ma, ma femmux l-istqarrija li saret hemmhekk. Grazzi sur kaza. Signora President, u dritt nibda billi nirringrazzja l-kollega tiegħi, il-rapporter għal eh, dan il-rapport li minkejja li tfajt diversi emendamenti għalih għamiltu dan biex nikjarifika iktar ċerti pożizzjonijiet u biex inżid miegħu dak li sejħodu l-Ingliżi l value added. Mhux ħammur fuq emenda emenda, nixtieq imma nitkellem b'mod ġenerali fuq dak dak li qed nipproponi jiena. Net naħseb li dan il-Parlament għandu jkun involut influenzat għal meta niġu biex nitkellmu dwar il-benchmarks li li se jkollna fil-futur dwar l-employment ta', ta, ta, ta zazax. Naħseb li dan il-Parlament għandu jkun informat dwaru. E, Nixtieq ukoll li qabel nibdew nitkellmu fuq l nżidu l-fondi fil-European Social Fund minn li jiena kontra dan, ma naħseb li qabel rridu naraw kif se nagħmlu il-fond soċjali iktar effettiv qabel nibdew nitkellmu fuq żidiet ta' fondi u żidiet ta' opportunitajiet permezz ta' dan il-fond. Naħseb li l-ewwel irridu naraw kif se nagħmlu minn dan il-fond importanti eh, noħorġu dak li huwa iktar, iktar effettiv. Dwar kif se nitkellmu meta niġu għal dak li qed tissejjaħ Eh, ħajja iktar indipendenti għal-żazax tagħna. Sa jiena, Sinjura President, madnix, madnix naqqa taħt il-kategorija ta' żazax, però eh, għadni f'kuntatt għawi ma' din is-sezzjoni ta' u irrit niddikjara u naħseb l-insib l-appoġġ ta' ħafna minnkom illi mhix ħajja faċli li tkun għaddek kemm ħriġt mill-istudji tiegħek u eh, l-ewwel opportunità li qed toffrek il-ħajja issib ruħek ruħek bla xogħol. Issa l kollega tiegħi Gruni tkellmet kontra livell minimu ta', ta income u forsi nistgħu nsibu metodi oħra. Jina l-ewwel qed nixtieq niddefinixxu titfisser eh, independent adult life. Kif ħanfissruha vera din, din il frażi importanti? Naħseb li wieħed mill-miżuri li tkellimna propju dwaru fil-rapport ta' qabel dan huwa li nużaw iktar the lifelong learning program illi wkoll hawnhekk eh, ma, ma, ma, dan is-settur taż-żgħażagħ eh, ikun eh, importanti. Irridu però nagħmluha iktar faċli għal dawn iż-żgħażagħ illi malli joħorġu mid-dinja tal-iskola ma tkunx impossibbli illi ndaħluhom fid-dinja tax-xogħol. Irridu naraw l-istatistika u l-istatistika tgħidilna li mill-unemployment kollha li jeżisti bħalissa fl-Unjoni Ewropea persentaġġ qawwi ħafna huwa dak ta' żgħażagħ u dan il-persentaġġ huwa dejjem qiegħed jikber. Mela allura dak li jeżisti anke llum jista' jfisser illi mhux qiegħed eh, jolqot tajjeb il dan is-settur. Mela allura xi tibdil irridu nagħmlu f'dak li għandna eżistenti. U jiena naħseb allura illi flimkien mar rapporter, flimkien mal-kollegi tiegħi ta' dan il-Parlament, irridu eh, naraw x'tip ta' emendi għandna għandna għandna naqblu dwarhom biex nagħmlu l-ħajja taż zaza fl-Unjoni Ewropea aktar faċli. Biex norbot mal life, life, Learning Program, eh, eh, jina jiena nappoġġja wkoll emenda partikolari 137 ta' Pasqual Gruni li titkellem propju f'dan il-mod ta' kif nistgħu nkunu iktar realistiċi fix-xogħol tagħna jina nħares li l-futur bottimizmu, Signora President, u allura nittama li fil-ġemat li ġejjin nibdew insibu l-kompromessi li għanna bżon insibu biex dan il-rapport eh, ikun suċċess. Grazie. għafna. Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt kommt Mrs. Rapti. Iva, grazzi, issa, signora Rapti. Grazie tassew, Signora President. Jiena għandi l-onur illi inkun ix-shadow rapporter tas soċjalisti. U għalhekk nixtieq nirringrazzja lil illi tad-dokument tajjeb ħafna illi inna. Għalix meta jkollok dokument tajjeb bħala punt tatlu nkunu nistgħu naħdmu aħjar u nippreżentaw emendi illi jikkontribwixxu biex intejbu lan ewlieni u lan ta, ta' dan ir-rapport huwa għan importanti immens. Dan għaliex il-ġenerazzjoni l-ġdida hija dik li aħna qegħdin naħdmu għalija. Ġenerazzjoni attwali hija partikolari għaliex għaliex hija l-ewwel ġenerazzjoni ġdida Jina marriċ nkun pessimista. Imma ja l-ewwel eh, ġenerazzjoni li ser tgħix ser kolla ħajja għar minn dik tal-ġenituri tagħha. U għalhekk nisabu fi kriżi u rridu nikkonsidraw dan l-aspett meta nitkellmu u naħdmu għaż-żgħażagħ. Wara li konsidrajt u rajt l-emendi jiena nħoss illi hemm marġni kbir fejn aħna nżidu jew naslu għal kompromessi. Hemm xi punti li rridu jiġu ċarati, rridu jiġu diskussi. Pal dak li semma l-Onorevoli Serkas il-koordinatur ta' soċjalisti. Minnaħa l-oħra, hemm xi problemi. Anzi, il-problemi mhix il-kelma tajba li nużaw, hemm xi punti, hemm xi perspettivi illi jiena naħseb illi jistgħu joħolqu xifti tal-problemi, pereżempju, ħa nagħtikom eżempju. X'moqgħodx insemmi l-emendi kollha. Eżempju huwa dak tal-emenda 96 Qed nitkellem dwar l-emenda tal-Onorevoli Helmer illi jitlob xi ħaġa preċiża fil-paragrafu 11. Hemmhekk jingħad illi l-impjiegi mingħajr sigurtà soċjali mhuwiex metodu sostenibbli biex niġġieldu kontra l-ostakli għal l-insabu fis-suq tax-xogħol Issa l-Onorevoli Helmer irrit ineħħi dan din is-sentenza. Jiena naħseb illi din hija idea li rdu nżommuha fid-dokument għaliex jekk inneħħuha jekk nikkanċellaw din il-parti tal-paragrafu 11. U bħalli kieku aħna ma nkunnu qegħdin inħarsu qegħdin nipproteġu il-ġenerazzjoni l-ġdida. il ġenerazzjoni l ġdida ma kunux qegħdin nipproteġuhom minn min jimpjegahom u għalhekk dan huwa punt illi aħna rridu noqogħdu attenti dwaru. Min-naħa l-oħra għandna emendi li ġew imresqa mill-gruppi politiċi kollha li għandhom lan illi ħaffu l-aċċess taż-żgħażagħ ħasuq tax-xogħol. Ikolli ngħid illi dan ir-rapport huwa marbut ħafna ma' rapport li ħna tkellimna qabel dwaru, jiġifieri dak tal-kuntratti atipiċi. Għaliex hawn dawn ir-rabtiet? Għaliex spiss il-kuntratti atipiċi il-vitmi tagħhom u jena eh, qed ngħid nuża l-kelma vitmi u biex nfisser żgħażagħ illi kun qegħdin ifittxu xogħol u biex huma jidħlu fis-suq tax-xogħol jaċċettaw illi drittijiet tagħhom ma jiġux imħarsa, jaċċettaw eh, bosta forum ta' diskriminazzjoni u ta' pressjoni minn min jimpjegom u għalhekk dan kollu rdu nżommuh f'moħħna. Biex nikkonkludi malaj malajr, jiena ottimista fir-rigward tal-evoluzzjoni ta' dan ir-rapport Jena naħseb li nistaw intejbu aktar. Nistaw intejbu id-dokumenta Emily. U għalek nistaw naslu għal dokument illi jista jimpenja l-Komissjoni u l-Kunsil favur iż-żaza. Grazzi. Issa, nati l-kelma l-ura l-rapporter sabiex bekk kun tista twieġeb għal kommenti li saru. Grazie tassaw, mela fil-qosor. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjakom għal kummenti tagħkom. Jiena ħadd nota tagħhom u issa naraw malajr mm, meta niltaqgħu għal laqgħa eh, tax shadow reporters u nixtieq nappoġġja dak li qalet Sinjura Rabti fuq l-emenda 96 rigward is-sigurtà Iva, għanna bżonna dik is-sentenza u nittamaw li għanna niksbu l-appoċ li għanna bżon f'dan il-komitat. L-aħar komment fuq eh, premessa F. Jina għat ma kont ġejt akkużata li kont konservativa, ġifri dini għall ewwel darba li xħat akkużani li konservativa, pero ser niprofa nilħaq kompromess, ġifri grazzi sur sarkas. Pero il-problema tijaj, dak li jina tinħos li huma problema b'dawn tlet eżempi u li iż-żazax huma inqas protetti għaliex huma żazax. Huma aktar żgħar ukoll minn persuni oħra. Per eżempju, fid-Danimarka kien inqal 10 snin ilu li jekk inti kellek inqas minn 25 sena kont inti tola tal-50% tal-benefiċi tal-qat. ċfri jekk inti bennej zazuħ, ħat edukazzjoni, forsi ġejt finalizzat tal-sentej, un-bat aħna naraw li kunem krizi globali, krizi ekonomika, tmura iċ-ċentru tax-xogħol u tgħidilhom jiena qatt u tirċivi biss 50% tal-benefiċi ta' impik. Dan għaliex? Għaliex inti għandek inqas ma' 25 sena. U din il-kwistjoni għajjem, l-istess jo tal-minimu tal-paga minima fir-Renju Unit li hija baxxa ħafna. U hija problema ħafna żgħażagħ biex ikun jistgħu jgħixu fuq din il-paga, allura l-kwistjoni li għandna hi li konna pagi minimi differenti minħabba eh, li inti 25 sena jew inkella paga minima waħda li tottal kulħadd. L-aħħar eżempju fi Franza Fi Franza forsi rridu niddiskutu din il-kustjoni aktar, però inti tixtieq tara li zaza jkollhom aktar edukazzjoni jew xogħol, però meta aħna fid-Danimarka jkollna kriżi ekonomika, inti jista' tista' tispiċċa tem l-edukazzjoni tkun onqas minn 25 sena u tkun intintalata ftit jew inkella xejn fi Franza għalli dik il-problema li meta inti jkollok 18 sena inti tista' tivvota tħallas it-taxxa għandek l-istess eh, dmirijiet, però apparentament mhux l-istess drittijiet. Allura dik dak il-punt qed nikkritika u jiena nix inħarġa nħares dan il-lingwaġġ, però m'għandniex nibżaw nsemmu l-eżempji. Speċjalment fejn problemi. Però jiena naħseb li nistgħu noħorġu b'xi soluzzjoni. Da kien l-aħħar punt li, fadal li punt ieħor, skużawni. L-aħħar ħaġa mela jiena tqajt ma' Bennej Danis, Zazuh, u kien l-eżempju tiegħi li użajt. U kienet jiex villaġ żgħir huwa bla xogħol issa x'memx iktar xogħol għal bennejja fid-Danimarka. Kważi 50% minnhom daw il-bennejja huma bla xogħol, ġifri issa xara appartament ma' tfajla tiegħu qegħdin jgħixu hemmhekk, qed ikollhom il-ħajja indipendenti adulta tagħhom u issa intitolat biss għal 50% tal-benefiċċju ta' qatt u għandu bżonn il-ġenituri tiegħu biex iħallsu l-appartament tiegħu għax inkella jkolli ħalli l-appartament tiegħu mhux appartamenti jiswa ħafna flus, u appartament żewġ kmamar u fi villaġġ żgħar fid-Danimarka. Dan hu l-punt tiegħi ġifri din hija problema serja u dak li qed infisser meta ngħid li ma tistax tifforma ħajja adulta indipendenti. Grazzi ħafna u nħares bħeġġa li diskussjoni li qed ikollna. Grazzi. Ja, ähm, damit ähm, is diese Debatte jetzt beendet und Mela, hawnhekk aħna temmejna dan il-punt fuq l agenda Issa, fil-31 ser nkun qegħdin nivvuta. Qed inħares issa lejn it-tabella tajba. Fl-ewwel ta' Ġunju għan nkunu qegħdin nidiskut l-affarijiet u anke il-kompromess mbagħad tlada fit-tnej ta' Ġunju ser ikun qegħdin nivvutaw fuq dan ir-rapport u l-plenarja bat il-vot prinċipali ħajmur għal ehm, lulju, għal plenari ta' lulju. Mela unek temmina d-dibattitu tagħna u issa qegħdin situazzjoni kemm xejn diffiċli għaliex ħadd iktar ma fadan u jiena ser ikolli immexxi ir rapporti għaj stess ser nagħmel l-aħjar li nista. Jiena kont naf li n-nisa ma tajbin għal dan ix-xogħol għax jafu għamlu aktar affarijiet minn ħaġa f'daqqa. U għalek ser nitkellem jien ser nuża l-mikrofonu u ħan nipprova nkun konċiża kemm jista' jkun. Sabiex bek dawk li qegħdin hawnhekk eh, biex jiddiskutu dan ir-rapport ikollhom opportunità biex jikkummentaw fuqha din dan huwa rapport u inizjattiva waħdina titlu li niżviluppaw il-potenzjal tal impjieg ta' ekonomija ġdida sostenibbli dak li intom probabli tistennew minn dan ir-rapport huma ċifri tradizzjonali kemm impjieg ser noħol u f'dan is-settur u f'settur ieħor kemm ħanoħol u impjieg differenti. Jina provajt insib dawn il-figuri u anki namel evalwazzjoni oġġettiva u niktiba. Pero din l-evalwazzjoni u rrit li ħafna ħafna mix-xogħol ser jiddependi Min xtip ta' definizzjoni aħna għanna fuq dawn il-xoli differenti. Jina tajt titwila lejn aktar minn 20 studju u ikkonkludejt li memx ċifra wahdina li tista' tniżżel. Pero provajt niprezenta dan il-proċess ħieħ fil-rapport. Pero kollox jiddefendi kif jiġu definiti x-xogħlijiet. Jina provajt infittex definizzjoni u sibt definizzjoni li naħseb li għandha tkun aċċettabbli għal kulħadd. Din eh, ġiet mill-dokument tal-ILO, proposta li saret il-Ministri tal-Xogħol fil-G8, u din hija definizzjoni li fil-fatt hija magħrufa b'mod internazzjonali u li aħna nistgħu nilqgħu din id-definizzjoni tajt li kull xogħol huwa xogħol tajjeb għall-ambjent u jikkontribwixxi biex jitproteġi l-ambjent, inaqqas l-użu ta' rizorsi, iżomm l-ilma u l-arja notfa. Tista' tkun xogħol li tkun direttament marbuta ma' dawn ix-xogħlijiet jew ma' dawn l-attivitajiet jew inkella fi proċa fil fej fihom hemm proċess ta' produzzjoni amendata Iġifri dan japplika għal xogħol ġdid li nħoloq, però anki xogħlijiet li diġà kienu hemm fejn sar titjib u din ittina perspettiva ġdida fuq l-affarijiet. It-tieni eh, informazzjoni li kelli kienet ċaġa li smajt u qrajt fl-istudji. Il-fat li il-ferat kollha ġodda edin eh, jizviluppaw. U dawn mhumiex marbuta ma' dak li aħna nħossu li huwa suq tax-xogħol tradizzjonali fejn hemm dialogu soċjali u fejn jeżistu kundizzjonijiet bażiċi. Għalhekk hawnhekk kollox jinvolvi l-imsiba soċjali għax mhux et eh, ma tawx każ kemm dawn il- eh, loqs da xogħlijiet qed jizviluppaw malajr. Aħna wkoll qegħdin naraw tkabbir kbir f'qasam wieħed. Istanna situazzjoni vera kaotika f'ċertu setturi. ma nafx jekk din hix immaġini tajba għal setturi ġodda jekk huma din jiġu meqjusa bħala tip ta' fera kaotika. Hija biss attrajenti għal ħaddi ma jekk dawn ix jiet li qegħdin eh, jinħol u mhix sostenibbli jistgħu jiddependu fuq, ma allura rridu nippruvaw nagħmlu rabta bejn żewġ suġġetti u u wkoll fassalt numru ta' miri għall-imsiba soċjali Dan dinja diskussjoni interessanti jina diġa kelli ma' gruppi differenti u naħseb li sa' nistaw nitlu faktar dettal. Il-punt li jmissu jinħossu importanti huwa dokument tal kummissjoni li jeżisti fuq dan is-suġġett. Wieħed li jintom tistaw tħarsu leħ. U dan huwa dokument tal-Kummissjoni tal-Impjek 2009 li fih kapitlu sħiħ fuq it-tibdil tal-klima u l impjieg Perek intom tħarsu li dokument tal-Kommissjoni tom kun nistaw taraw li wieħed ha perspettiva pjuttost teoretika hawnhekk u ma laqax l-esperjenzi li aħna kellna fir-realtà. Jien naħseb li uħut miċ-ċifri huma ta' min jistaqsihom mill-ġdid. Il-Kummissjoni ħolqot situazzjoni jew approċ teoretiku. Per eżempju, fil-enerġija rinnovabli, hemmhekk aħna għandna ċifri li fuq livell teoratiku qegħdin jisopponu li jekk jintilef xogħol fis-settur tal-faham hemm numru ta' xogħlijiet li inħalqu fejn l-istess ammont ta' enerġija tiġi konsmata. Jien naħseb hawnhekk qed isir kalkulazzjoni ħażina u nixtieq ngħidu dan lill-Kummissjoni direttament. Hemm esperjenza għal kemm xogħlijiet ser jinħolqu pereżempju fil-Ġermanja għandek leġiżlazzjoni li tippromuovi l-użu ta' l-enerġija rinnovabbli u nistaw naraw li aktar xogħlijiet qegħdin jinħolqu minn dak li huwa suġġerit minnaħa tal-Kummissjoni, ġifiri għandna tabelli u informazzjoni vera interessanti li nistgħu nagħmlu disponibbli li shadow rapporteurs. Juru jew l-esperjenza turi li hemm ħafna eh, hemm potenzjal qawwi għal xogħol ta' esportazzjoni, però anki potenzjal biex inħol aktar xogħol kważi nofs din il-produzzjoni tmur għall-esportazzjoni għax aħna kompetittivi f'dan il-qasam. Irridu nħarsu lejn dan is-settur minn din il-perspettiva u mhux nagħmlu l-kalkulazzjoni l-aktar sempliċi. Forsi l-aktar punt huwa importanti f'dan ir rapportu kif niksbu. Kif eh, niksbu u noħolqu dan il-potenzjal ta' ħolqin tax-xogħol. L-ewwel net irridu ikollna affas sostenibli nistgħu naraw dan f'pajjiżi fejn ma jkollokx dawk il-kondizzjoni dipendenti u f'dawk is-setturi fejn ma jkollokx sitwazzjoni stabbli u hekk qed nitkellem dwar strutturi ċari ta' promozzjoni, leġiżlazzjoni ċara. Ma narawx dak il-potenzjal għal inta xogħol. U għalhekk frazzjoni żgħira biss isseħ u fil fatt hemm studji ferm interessanti dwar dan. U fil fatt jiena tkellimt il-kumitati l-oħra li kienu responsabbli fuq dan il-qasam. U saqsejtom biex jieħdu dan kollu konsiderazzjoni meta ifaslu l-opinjoni. Pero aħna rridu niksbu dan il-potenzjal meta aħna jkollna bżon ħadima speċjalizzati aħna rajna dan l-eżempju fil-Ġermani meta jkollok zida qawwija fejn fejn ma nsibux il-ħadima speċjalizzati għal ċana mhux qed ninvestu biżejjed fl-edukazzjoni u t-taħriġ. U din hija waħda mill-kwistjoni prinċipali irridu nkunu ċari kif aħna nistgħu niksbu fis-setturi ġodda, però anki f'setturi fejn ikollok bidliet. Bidliet fil-metodi ta' ħidma, għal xogħlijiet huma aktar tajbin għall-ambjent ġifri, kif ħani gizbu aktar investiment f'edukazzjoni u taħriġ f'dawn is-setturi? Ġifri, din hija waħda mill-fatturi prinċipali jekk aħna rridu nilħu dan il-potenzjal. Dawn l-punti prinċipali li nagħmel fir-rapport tiegħi u ħerqana biex nara x'għandhom xi jgħidu l-kollegi tal-Kummissjoni jena naf li kien hemm xi wħud minnkom ma setgħux ikunu hawnhekk magħna, però di xi kollegi li jixtiequ jitkellmu hawnhekk. Mela l-ewwel nagħti l-kelma Sinjur Ludvigsen. Grazzi tassew, grazzi tal-li permettejt li nitkellem, Signora President. U grazzi tassew tal-dan rapport. Nix nittama li nkun nistammur l lura lejn Gothenburg, però daqsxejn maġġel war nofsnar, però xorta waħda nixtieq ngħid kemm tema permettili skużani jekk kolli tlaq kmieni. Taseb li hemm ħtieġa għal dibattitu biex inbidlu il-mod kif aħna ngħixu, il-mod kif aħna noħolqu prodotti u nagħmlu servizzi. Irridu nitrittaw ma' l-anijiet li rridu nilħu hawnhekk f'termini ta' tibdil tal-klima. rridu niġġieldu t-tibdil tal-klima. Però naħseb li sa wasalna fi stadji fejn aħna mhux qed nitkellmu dwar it-temp, imma kif aħna ser nintroduċu dawn il-bidliet u kif ħanamlu il bidla qawwija Matul ħaj kolla professjonali tiegħi jiena kont qed naħdem fil-settur tal-karozzi u sar ħafna diskors f'dan il-rigward. Jiena naħseb li na pjuttost ottermist fil din il-fat li jtners u lejn aktar xolijiet tajbin għall-ambjent, għanna ovvjament iktar regoli biex nilabu, għallura manki inċentivi biex ikolna forum differenti ta' produzzjoni, pero jrid ikun hemm ukoll il-kalkulazzjoni tal-ispejjeż u wieħed jippjanna l-futur tiegħu. Jiġifieri dawn il-pjanijiet minkejja dan kollu jridu jsaħħu malajr sabiex aħna niksbu riżultati. Però jridu naraw ukoll li l-industrija tkun tista' tirristruttura ruħa u tippjana. Jekk dan kollu jsir possibbli fl-industrija, n-nies malar jirrealizzaw li jibdew jirifmu x'jistgħu jagħmlu dan ukoll se jiġi rifless il-kontabilità tagħhom. Dan huwa bla dubju aħbar tajba, però hemm industriji wkoll li jaħtieġu aktar żmien twil biex jippjanaw u jrid ikun hemm ukoll aktar flessibilità. Aspetti ieħor importanti meta nitkellmu fuq xogħol għall tajb għall-ambjent u li jkollna ċiklu affettiv sħiħ. Hawnhekk mhux nitkellmu biss dwar il-produzzjoni, il-prodotti infushom għandhom ikunu tajbin għall-ambjent u barra il-tul tal-ħajja tagħhom iridu jkunu tajbin għall-ambjent, però jridu jiġu prodotti u kol b'mod tajjeb għall-ambjent, però anki jridu jiġu riċiklati b'mod tajjeb u mormija b'mod tajjeb għalek u għaffer importanti li aħna nassikuraw li x-xogħol li jissir ikun applikabli ferat ġodda. Jiena naħseb li huwa minnu li ħafna drabi nitkellmu fuq xogħlijiet tajbin għall-ambjent imma jkunu ta' livell oli teknoloġiku. Parti kbira ta' dan ix-xogħol fil-fatt ser ikun tip ta' xogħol binqas kwalifiki. Rridu naħsbu wkoll dwar servizzi Irridu nasbu kol dwar problemi li jistaw jħorġu meta nitrattaw ma' setturi ġodda li ma tantxu ma organizzati tajjeb. Punt importanti ħafna f'dan ir-rapport għandu x'jaqsam ukoll ma' taħriġ l-edukazzjoni. Dawn it-tip ta' investimenti jridu jsiru sabiex aħna nagħmlu din il-qabża għall-ekonomija u xogħol aktar tajjeb għall-ambjent irid ikollna kompetenza u espertif verament minn ta' qoddim, kif ukoll riċerka u żvilupp li tħares lejn forum ġodda ta' taħriġ. Irridu nkunu kapaċi nadġustaw ruħna ma jew naddattaw ruħna ma expertise ġodda l-ekonomija aktar tajba l-ambjent. Naħseb ħajkonna diskussjoni tajb f'dan ir-rapport jina ħerqan biex nisma minnaħat tal-kollegi għal darbohra jiddispjaċina ħajkolli nitlaq qabel minħabba il-vjaċċi kolli nagħmel, però l-affarijiet ħanżommhom eh, ħanniżilhom fil-minuti u grazzi tal-li permettejt li nitkellem sur New President. Ähm, ich bin ja ganz froh, dass Sie noch so lange ausgehalten <laughs> haben und bedanke mich bei Ihnen. Äh, jetzt ähm, ist es die Kollegin Asai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 dwar eh, dettalji ta' dan il-rapport għaliex dan il-rapport huwa sfida, sfida ċentrali għalina. Hemm bżonn li aħna nitkellmu dwar l-istess affarijiet niddefinixxu l-konċetti bl-istess mod x'inhu xogħol li huwa eh, permanenti, sostenibbli, x'inhu xogħol li huwa ekoloġiku Jiena nitkellmu dwar xogħol fil-ekonomija sostenibbli għaliex l-idea ta' xogħol ekoloġiku hija diġà użata minn grupp partikolari f'dan il-Parlament. Nisħaq fuq ċerti aspetti, apparti dawk li semmejt ir rapporter naħseb huwa diffiċli ħafna li niddefinixxu Eh, funzjoni jew oħra settur jew ieħor li jista' jkun iktar favur l-ambjent minn oħrajn u neskludu oqsma oħrajn għalhekk naħseb illi f'dan ir-rigward huwa importanti ħafna li aħna nistgħu nadottaw approċċ ħafna iktar wiesa minn dak li qed eh, tissuġġerixxi il-rapporter fl-industrija tradizzjonali bħal pereżempju fil-qasam tal-karozzi eh, jew il- ehm, il-produzzjoni tal-tires, tal-karozzi, eh, jekk nużu eh, nużaw inqas eh, materja prima 10% jew 20% inqas. Jew allura dan xi fisser illi dan il-tires iridu jkunu iservu inqas żmien jew iktar żmien. Dak huwa għalija fl-opinjoni tiegħi approċċ sostenibbli. X'inhuma il- problemi li joħorġu fl-istatistika biex biħet inti dan il-punt indirizzajtu b'mod sodisfaċenti. Problema oħra illi uh, minn dak li tkellmu qabli. Għallu li meta aħna napoġġaw settur jista' eventwalment iwassal għal distorsjoni jiġifieri ċertu tip ta' poċ, eh, ċertu eh, inċentivi fiskali jistgħu eh, ġibu magħhom ukoll investimenti ta' kwalità ħażina jew li jagħmlu l-ħsara jekk wieħed jagħti appoġġ lil settur wieħed biss. Mbagħad dan is-settur jidra li kollu dan l-appoġġ u eh, jidra u jekk eh, eh, l-appoċ jibqa s-settur imur tajjeb kif l-appoċ jitneħħa lura mbagħad dan is-settur ifalli. Kritika żgħira ħafna għal l-approċ illi adottat ir-rapporter fir rigward tal-kwalità ta' dawn l-impiegi, impiegi sostenibli għaliex qed nitkellmu wkoll dwar xogħol imħallas ftit dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol ta' dawn il-ħaddiema. lek irridu naħsbu dwar il-kondizjonijiet ta' xogħol u nevitaw id-dumping soċjali dak li huwa l-kwalità tal-kondizjonijiet ta' xogħol f'ħafna stati membri il-collective uh, agreements jirregolaw dawn eh, dawn l-impiegi bżon li jkunu bżon li dawn it-tipi ta' xogħol eh, jitqisu bl-istess mod kif jitqisu impiegi oħrajn. Umbat nistaqsi wkoll. Ir-rapporter kritika ċiftit il-fatt illi irridu nilħu 40% tal-popolazzjoni Eh, fejn iż-żazaħ ikollhom diploma eh, jew eh, lawrja mill-università jew diploma 40% huwa għan illi aħna suppost nilħquh imma żgur illi m'għandniex inħarġu u nedukaw wis iċ-ċittadini tagħna. Irridu nżommu f'moħħna il-fatt illi dejjem aktar żgħażagħ irridu jkunu imħarġa sew u rritu jkollhom taħriġ tul il-ħajja. 40% din dan il-perċentwal eh, kemm hemm nisa fosthom dawn jiena eh, mit-tramuntana ta' l-Ewropa u naf li fil-politika ta' ugwaljanza bejn is-sessi fil-pajjiżi tal-naħa ta' fuq tal-Ewropa aħna avvanzati mhux ħażin u eh, il-nisa jaħdmu ħafna għal daqstant għanna rizultati minar eh, kwoti per eżempju fost il-deputati finlandizi biex kbira minnom u ma nisa ġifiri din miex eh, xaħġa moderna din l-ideja ta' kwota ta' ammonti u naħseb li jina sen għamil sen resa emenda fuq dan il-sujġet tielet eh, element kritiku inti semmejtu kol it-Tobin Tax u kif din it-taxxa se tippermettilna illi niġbru fondi transitorji fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa jiena ma tantx toġobni din l-idea aħna ma rridux illi nkomplu eh, nintaxxaw iċ-ċittadini tagħna imma rridu nsibu d-distorsjonijiet li hemm fis-suq tax-xogħol u fis-swieq mod ġenerali u l-ekonomiji pubbliċi fl-istati membri tagħna għandhom sfidi kbar d-demom u naħseb illi m'hemmx raġunijiet biżejjed biex aħna inkomplu nżidu it-taxxi. Mbagħad f'dan ir-rapport meta aħna uh, nitkellmu dwar is-setturi l-ġodda l-oqsma ġodda tal-ekonomija sostenibbli, uh, xorta l-ideja għadha xi ftit vaga Alla volja hemm ħafna tagħmiet investiti f'dawn l-oqsma tal-industrija. Ridu uh, eh, naraw x'kien hemm fl-ewwel paragrafi tar-rapport wa il-mod kif eh, settur jipproduċi illi jiddeċidi eh, jiddeċiedi jekk dan is-settur u se jkun sostenibbli jew le għalhekk li eh, ninvestu eh, ta' miet f'dawn is-settur il-ġodda biex naraw jekk humiex sostenibbli jew le, din hija idea li ma tantx preċiża. Jiena naħseb illi eh, se jitresqu għat ta' emendi illi se jtejbu dan il-rapport. Nirringrazzja il-rapporter għalix il-rapport taħħa tassew eh, ġibdina l-attenzjoni għal dawn il-punti. Grazzi tassew sassur Handel. Iva jina nasab li dan huwa xogħol pjuttost tajjeb u għal bażi tajba biex inkomplu bix-xogħol. Dak li għandu xjassam mal l-aspetti anċillari semija fil-rapport, għanda raġuni rapporter għal mod tajjeb li l-msiba soċjali ma tawx ħarsa lejn dawn il-oqsma ġodda fl-industrija. Jien ma nixtiex nikkontradixxik, però dik hija parti mill-verità. Fl-esperjenza tiegħi dak li għandu x'jaqsam mal eh, l-enerġija solari Emmek għanna u anki dak, il-fetaħ negozji ġodda. Anki rigward livelli soċjali, rappresentanti tal-unions, dawn edin jitqisu bħala ostakli għal eh, negozji ġodda. U xi drabi din qed tiġi eh, jiġu skoraġġati. Allura aħna għanna nikkonsidraw xiri pubbliku u forsi jekk il-kumpanji għandhom forsi jżommu ċertu livelli soċjali. Meta niġu u koll għal kwistjonijiet ta' sostenibilità u xolit siguri, naħseb li dawn iħedġu is sostenibilità tagħna. Naħseb li aħna ser nkunu nistgħu noħorġu bċertu lingwaċ adatat. Iva, grazzi tassew. Qed nħares madwar il-kamra, forsi il-Kummissjoni hawnhekk qiegħda il-Kummissjoni hija rappreżentata. Le, ma jidirx li u l kaz ġifir ma nistanat il-kelma l-ħat. Iva jidir li għaw xaħat, ettajt il-President, il-Sinjura Schlebinger, minnaħat tal-Kommissjoni, jek joġbok. Grazzi tassew. Grazzi rapporteru kol. U grazie tal-li. Grazzi U jina qed nħossib eh, il-għada fil-DG tal-impjek. U fil-fatt smajna ħafna tħassib eh, rigward ir-rapport anki dawn l-aspetti kollha li ġew dirizzati fir-rapport ser eh, jibbenefikaw minnhom ħafna nies, persuni vulnerabli u persuni oħrajn. Naħseb li ħafna talbit mir rapport huma leġittimi dana kollu aħna napprezzaw jekk ir-rapport jaraf ukoll numru ta' inizjattivi tal-Kummissjoni, mo partikolari fil-qasam tal-politika tal-impjek li huma relevanti biex jappoġġaw it-tranzizzjonijiet u anki l-adattament fl-ekonomija, speċjalment ukoll fis-suq tax-xogħol. Nishti li f'din il-prezentazzjoni nixħat l-attenzjoni fuq tlet affarijiet, però lest li nipprovdukom aktar kontributi bil-miktub jekk intom tixtiequ. Mela, l-ewwel ħaġa. L-Istrateġija Ewropea l-2020. Tkabbir sostenibbli hija waħda mill-tlet prioritajiet li qed insaħħu, il-tkabbir sostenibbli mhux biss qed nitkellmu dwar effiċenza ta' riżorsi u Eh, ambjent aktar nadif imma anka l-ekonomija li ġifiri aħna din nappoġġaw u nsaħħu pożizzjonijiet Ewropej fil-ġirja biex niżviluppaw proċessi ġodda u anki noħolqu swieq ġodda. Ma dana kollu hemm ukoll il-priorità l-oħra fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 dinja tkabbir inklużiv ġifri nassikuraw aċċess u opportunitajiet għal kulħadd matul iċ-ċiklu tal-ħajja. U dan eh, jappoġġjaw jamministra l-bidla. U jrid ikollna wkoll aġenda l-ħiliet ġifiri li natu l-empowerment l nies naraw li jitalmu ħiliet ġodda sabiex jaddottaw ma' situazzjoni ġodda u l-prioritajiet ta' strategiji ġodda edin jiġu sviluppati fil-politika jew fil-linji gwida li qegħdin narawhom rigward l-impjieku l-ekonomija. Nixtieq ukoll nitkellem dwar il-kwistjoni tal-ħiliet u nħossu li ġodda għal xogħlijiet ġodda din l-inizjattiva tipprov tipprovdi riżultati tajbin li huma relevanti anki biex jidentifikaw u jantiċipaw eh, ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol għal ħiliet tajba l-ambjent u għalhekk jipprovdu input ġdid għal adattament ta' suċċess kif ukoll eh, aġġornament ta' sistemi edukattivi per eżempju, aħna diġa fid-bassir tagħna għandna etna eh, naraw x'in il-provvista u d-domanda anki l-kompetenzi tal-Ewropej il-taksonomija seħa ESCO u din kienet l-ewwel dizzjonarju multilingwali li jorbot il-ħiliet u max-xogħol fuq livell Ewropew u dan bla dubju ser jikkontribwixxi għal aktar għal aktar xogħol xogħol fuq is aktar xogħol. Ħana qed naraw ukoll ħajkun hemm iktar żida fil-żewġ ferat ta' xogħol u ħajkun hemm imblok fin-nofs dak li għandu x'jaqsam ma l-implikazzjoni għal ħtiġi ta' ħiliet meta niġu għal xogħlijiet tajbin għall-ambjent, bla dubju l-ħiliet kollha ser ikun neċessarji, ġifri kemm dawk l-aktar eh, ta' ħiliet għoljien kif ukoll dawk inqas. Dan nistgħu naraw fil-programm ambjentali ta' ġisma' Uda, pereżempju anki il-konferenza ta' trade unions u rrit li il-politiki ambientali xaktarx, għalmenu fil-fazi inizjali, iwaslu għal talba aktar olja, għal aktar għawa ta' xol aktar baktar hili ta' xajkun hemm teknoloġi li jridu jiġu applikati u hemm tiġi wkoll innovazzjoni Ma dana kollu, meta dawn it-teknoloġiji maturaw hemm ukoll post jew lok għall-oħrajn ġifiri għal persuni li għandhom inqas ħiliet dejjem jekk huma jirċievu biżejjed taħriġ u edukazzjoni. Nixtieq ukoll ntemm il-kontribut tiegħi hawnhekk, nieqaf hawnhekk, però nixtieq intemm b'ftit informazzjoni addizzjonali rigward ir-rapport tal-impjieg fl-Ewropa fl-2009 li inti għamilt referenza li dan ir-rapport prova jipprovdi u jagħti stampa ġenerali ta' studji differenti, ġifri bażikament u approċ analitiku ta' studju fil-Kommissjoni kif ukoll istituzzjonijiet oħra li ġew qed kienu qed jevalwaw l-effett tal-impjieg fuq l-ambjent jew fuq id-dibdil tal-klima, anke fuq il-miżuri ta' politika. Il-paragun għal konklużjoni tiegħek fil-fatt brew li hemm li huwa diffiċli biex tagħmel konklużjonijiet speċifiċi u trasparenzi fuq l-aspetti kwantifiċi ta' dawn it-tibdiliet u huwa diffiċli biex wieħed jagħmel paragun tal-istudja li għandhom approċċi meta metodoloġija differenti, jiddependi minn settur ġeografiku, suppożizzjoni differenti, jirrapportaw effetti differenti. Ma dan kollu nixtieq inqajjem punt eżempju tajjeb ta' studju li kien ana, kienet jenalizza sensitività tal-esportazzjoni. Da kien studju tal-politika tal-enerġija rinnovabli, anki politika ta' tkabbir fl-Europa li ġiet fanalizzat fl-2009 u preparat mill-Kummissjoni mill-Istitut Hanhofer u huma assimilaw numru ta' xenarji li rappreżentaw varjetà ta' isħma li jittieħdu mill-Unjoni Ewropea f'dak li nduxi sama teknoloġija u għan miktar minn tlet ċenarji waħed pessimistiku, waħed moderat u l-ħor ottimist. U sabiex natikom xi ftit informazzjoni u ma qed jistennew li jekk il- politika ta' impik ser tiddaħħal fisseħ ifisser il-politika sikura li wieħed jilħaq 20% tal-lan dak li għandu xieqsam l-enerġija rinnovabli fl-2020 bil-esportazzjoni moderat u għet nimplika l-impjek kbir ħajkun hemm madwar 67 miljun xogħol u mbagħad bl-esportazzjoni aktar għolja, l-istess figura, l-istess sena ser tkun ta' 80 miljun Pero rridu nħarsu aktar fid dettalji dan l-istudju dejn is-suppożizzjonijiet, però aħna lesin niprovdulkom b'informazzjoni li tixtiequ. Jiġifieri, grazzi mill-ġdid ta' dan ir-rapport u għal din id-diskussjoni u jiena nħares jiena ħerqana li inkompli nħares li dan ix-xogħol qed tagħmlu. Ja, vielen Dank, äh, Frau Schrebinger. Grazzi ħafna, Signora Schrebinger. Malaj malar nishti eh, najt kemtejn jena ma naħsibx li hemm bżonn eh, nqattaw ħafna iktar ħin fuq dan il-punt. Dwar dak li għal il-Shadow Rapporter nikkonferma ħafna minn dak li ntqal u dwar dik li qalet is-Sinjura Anna Ludovic jena naqbel illi għanna bżon ta' uh, ta' kondizjonijiet stabli Aħna fil-Ġermanja għanna liġi illi illa fis-seħħ 10 snin u li turi il-potenzjal tal impiek fil-qasam tal-enerġija li tiġġeddet u anki fir rigward tal-esportazzjoni. Aħna rridu li l-Ewropa tkun kompetittiva u l-esportazzjoni ma rridux ninsewa u dwar iċ-ċifri illi semmejt inti, Sinjura, um, jiġini li nitbissem fil-faċ ftit għaliex dwar eh, l-esportazzjoni u l-esportazzjoni eh, mill-Germania, mhux biss il-Germania, Spanja u Danimarka u pajjiżi oħrajn. Naħseb iċ-ċifri nistgħu nitkellmu fuqhom dar boħra, Sur Ludwig, mhux biss kwistjoni ta' ħaddiema li għandhom kwalifiki għoljien, naħseb il-livell medju ta' ehm, ħiliet um, u l-livelli iktar baxxi huma involuti wkoll. Jiena Iva nifhem eh, l approċċ ġenerali li hawn f'din is-sala. aħna rridu niffokaw il-bidla eh, fil-ħiliet fuq Eh, fost il-ħaddima li huma imħalsin l-inqas. U eh, qed nirreferu għal dan ukoll fil-istrateġija tal-2020 qed nisħu ħafna fuq livell ta' edukazzjoni oli u eh, iktar taħriġ għalhekk naħseb li hawnhekk għandna opinjoni u perspettiva differenti u naħseb illi huwa importanti li l-istudji eżistenti jiġu eżaminati se biex naraw fejn hu il-potenzjal sabiex l-istrateġiji politiċi jistgħu jiġu eh, applikati b'mod xira. Mbagħad il- mistoqsija illi staqsejt dwar kondizjonijiet tax xogħol illi sejrin mill-ħanżin għall-ar. Jien ma kontx qed ngħidlek. Imma rridu nżummu f'moħħna il-tipi, il-tip ta' xogħol illi qegħdin li qed jinħoloq malajr u il-persuni li jridu jgħixu bil-qliħ li jagħmlu mix-xogħol. Jiena Right, l-istudji li jeżistu hemm bżonn ta' xogħol ta' kwalità tajba, ħafna flessibilità. U għalek din hija mistoqsija li qed nagħmel lil kulħadd li żewġ naħat. Kif jistgħu iż-żewġ naħat, iż-żewġ partijiet jaħdmu flimkien forsi din mhix problema fil-Finlandja, imma mill jide hija problema f'pajjiżi oħrajn. Jiena rrit illi inqajjem dan il-punt rrit insemmih għaliex ma rridx Eh, nkun ta' sebajja fħalqi u eh, minar ma' nqis ir-realtà xini u il problemi reali x'inhuma għaliex hemm bżonn ta' azzjoni fuq livell politiku. Eh, Jiena nixtieq nirringrazzjakom ilkoll għal dan id-dibattitu. Jidirli illi kulħadd għandu kopja ta' taqsira ta' studju li sar fuq dan is-suġġett hemm ħafna kopji disponibbli għal dawk fostkom li mandkomx kopja. u eh, kif għalet eh, il-rappresentant tal-Kommissjoni fil-annes eh, hemm ħafna studji msemmija kwalità tagħhom hija differenti, il-kontenut tagħhom huwa differenti wkoll jekk tixtiequ titħlu iktar fid-dettall fuq dan is-suġġett hemm ħafna materjal xtaqraw. Issa dwar il-kalendarju għanna skadenza għal l-emendi li se tkun fit-18 ta' Mejju, jiġifieri ma tantx baqa żmien u nixtieq nitlob eh, u nistieden li shadow rapporters biex jawni meta jridu anke mill-ġimgħa d-dieħla stess u eh, jistaw jajdu li jindikaw li xi studji li jew ma ta' interess partikolari tistaw tiġu fl-uffiċju tiegħi jew tikkuntattjani id-diskussjoni tal-emendi hija se ssir fit-22 u 23 ta' Ġunju, il-votazzjoni ssir fit-13 u 14 ta' Lulju u wara l-btala tas-sajf eh, forsi jkun l-ewwel ta' Settembru u fit-tieni 2 ta' Settembru se eh, eh, dan jitressa qoddim il-plenarja. Eh, jew l-ewwel jew it-tieni plenarja ta' Settembru eh, nkunu nistgħu niddiskutuha wkoll. Mbagħad eh, fl-aħħar ta' fit-tmiem il-laqa fit-tnejn ta' ta' Deċembru se jkun hemm konferenza wkoll sabiex aħna nitamaw li dan ir-rapport ikun ġie adottat. Ġifieri aħna se nibqgħu naħdmu sakemm nilħu dan il għan U mbagħad wara nibatuh il-Kunsill u e, f'Diċembru se jkun hemm deċiżjoni tal-Kunsill u għalek mbatt dan ikun ifisser illi nkunu ħadna inizjattiva illi tkun tassew ġibdet l-attenzjoni. Meta se nerġaw Nil-taqaw it-tnejn 17 ta' Mejju fi Strasburg laqa straordinarja. Uh, Mis-seba ta' filaxija sa' disa ta' filaxija. Umbat il-laqa ta' wara issir fl-ewwel ta' Ġunju il-ħamis fi Brussel. Nibdew fid-disa nalaqa li seddum ġurnata sħiħa. Umbat il-ġimgħa tnejn ta' Ġunju tajt il-kellima. U in għawnek hawnhekk u nawguralkom is-serata tajba. Saħħa grazzi.